nittama li kun jista jajni jekk forsi ma kux nista' nwieġeb il-mistoqsijiet kollha wa e, il direttur Ġenerali tal-Affarijiet barra mill-Unjoni Ewropea u kollha għandna rappreżentanza hawnhekk fi Brussell u aħna nafu li hu kien attiv ukoll fil- għanna rappreżentanza tal-Kunsill Ben Knarpen. Aħna meta tqajna f'Mejju tkellimna iżida fil-kapital tal-Banek u il il-xoq li aħna naħdmu b'mod kontraċikliku f'dak li għandu x'jaqsam il-ħidma tara favur ix-xogħol u l-kura tas-saħħa jiena nixtieq ngħidilkom illum illi issa li ninsabu ħames xhur wara fil-bank aħna nistgħu ngħidu li fil-fatt fis-sena 2013 nistgħu naslu għal ċertu riżultati u din hija verament aħbar tajba forsi tinkunu qalbina wis, però nafu illi ma tantx fadal wis mis-sena xi ftit xhur iżda 40% ta' żida tal-attivitajiet tal-bank f'perjodu ta' sena u dan kien akkumpanjat bl-istess numru ta' nies li żdiedu ta' ħaddiema li zdidu. Dan kien verament suċċess li aħna nistgħu nirringrazzjaw l korroboraturi li ħadmu magħna fl-istituzzjonijiet oħrajn u f'dan l-istituzzjoni tagħna. Grazzi ħafna tal-li appoġġajtu din zida fil-kapital mingħajr l-appoġġ tagħkom żgur li ma sajnix ikollna dan din iż-żieda. U aħna bħalissa nistgħu ngħidu li qegħdin naslu għal ċertu riżultati. Llum ħan nifukaw fuq kif aħna nistgħu nappoġġaw l-azzjoni esterna f'dan l-ambjent globali li dejjem qed isir iktar global eh, problematiku. Skużawni, aħna nafu illi qegħdin nippjanaw issa l-pjan għas-snin bejn is-sena 2014-2020. Kultant l-azzjoni esterna ma tingħatax l-attenzjoni li jixraqilha fil-fema tiegħi minħabba li aħna tant il-ħin kollu ħsiebna fil-sfidu l-problemi li aħna rridu nsolvu f'dak li għandu x'jaqsam ma' tkarbbir xol u anka l-ekonomija, għalli bekk nibutaw l qoddim l-ekonomija. Iżda jina naħseb li mux dejjem bil-forsi rridu nfissaw fuq dal-problemi, rridu nħarsu li l-bqija tad dinja naraw flima pozizjoni qed ninsabu fid-dinja kif qed tinbidel il-bqija tad-dinja, x'pożizzjoni kompetittiva aħna ħajkolna l qudiem x'nistgħu nagħmlu sabiex insaħħu l-pożizzjoni tagħna fis-suq internazzjonali fejn aħna nistaw fil-fatt naħdmu iktar ħalli nkunu iktar kompetittivi kemm fuq il-livell teknoloġiku kif ukoll fuq il-livell li oħrajn, u dawn huma kwistjonijiet importanti ħafna għal ġejjini ta' ċittadini Ewropej. Madwar ġuni naħseb li huwa meħtieġ li anke l-Bank Ewropew jipparteċipa f'din il-ħidma Għalli bekk aħna nkunu nistgħu naħdmu favur is-sigurtà taċ-ċittadini tagħna kemm fil-qafas finanzjar kif ukoll fil-qafas ekonomiku. Aħna bħala Bank Ewropew l-unika istituzzjoni finanzjarja li hija marbuta b'mod legali ħalli nappoġġaw il-politika tal-Unjoni Ewropea kemm fl-Unjoni Ewropea anke barra mill-Unjoni Ewropea u l-unika istituzzjoni finanzjarja wkoll fejn l-Ewropej jistgħu jieħdu deċiżjonijiet b'mod autonomu mingħajr ma jkun hemm nies li mhumiex mill-Ewropa li fil-fatt ikoll ikollhom leħnom u ukoll. Naturalment aħna għandna numru ta' responsabiltajiet ukoll li għandhom xi ma' mal-xiri pubbliku, mal-ħarsin tal-ambjent, ġlida kontra e, ġurisdizzjonijiet illi fil-fatt ma jżommux mal-liġi Ewropea. Aħna fil-fatt aħna għanna mandat illi jiddetermina l-azzjoni tagħna fuq e, bażi esterna bażi ta' deċiżjoni li tieħdet mill-Kunsill u Kummissjoni. Aħna rajna li kien hemm interess kbir għal dan il-punt. Meħabba li aħna rajna li kienem xi 300 emenda li kienet imresqa dwar dan il-punt. Aħna nafu li dan jirrappreżenta wkoll ftejjim anka qabel is-ħubija u kif ukoll attività tagħna fl-Asja u l-Afrika tisfel u l-Amerika Latina aħna qegħdin palissa nistabilixxu għafas politiku d-direzzjoni tagħna u l-ammont massimu ta' investimenti li aħna nistgħu nagħmlu f'dawn ir-reġuni għadin raġuni huwa importanti ħafna li aħna naraw li l-Unjoni Ewropea tkun preżenti. Fis-sena 2012 il-Bank Ewropew prof daktar minn 7 biljun euro għal investimenti fi żvilupp privatu pubbliku fl-infrastruttura anka f'dak li ntixtaq ħarsin tal-klima eh, barra mill-Unjoni Ewropea u naħseb li dan huwa ammont konsiderevoli, speċjalment dak li għandu xaqsam l-appoġġ għall politika esterna tal-Unjoni Ewropea u dan huwa dirett kemm għal investimenti fil-pubbliku kif ukoll fil-privat. Dan l-ammont ta' flus kien deċiża bbażi ta' deċiżjonijiet li tieħdu mill-banek u dan huwa 10% fil-fatt tal-attività ġenerali. Jista' xi ħadd jgħid li dan huwa biss 10% kif qisu bħala ċifra żgħira iżda fil-kontest tal-istituzzjonijiet Kolla aħna xorta l-ikbar atturi f'dan il-qasam għal raġuni ma nix ninsew dan il-punt. Issa wara l-aħħar mit-term review li kena fis-sena 2011 u wara talba speċifika li ħarġet minn dan il-Parlament, aħna zidna il-finanzjament tagħna fil-żona tal-pajjiżi ġirin u aħna stabilixxejna koerenza politika iktar b'saħħitha u dan kien abbażi ta' linji gwida li kienu proposti minnaħa tal-Kummissjoni. Aħna wkoll żviluppajna aktar kooperazzjoni mal-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea grazzi għal eh, ċaqliq tal-uffiċi tagħna wkoll u aħna kien iktar koordinazzjoni u nittamaw li issa nistgħu nibdew l-attività tagħna fil-pajjiżi Ewropej bħal pereżempju fil-Kosovo, fl-Azerbajġan u fil-pajjiżi oħrajn aħna fil-fatt introduċejna mis-sena 2012 ukoll. Alfas ta' kejl ġdid ta' riżultati li jista' jurina x'kienu eżattament ir-riżultati x'kien l-impatt tal-ħidma tagħna għabbażi tal-aħjar esperjenza li nġabret. Naturalment aħna dejjem ħanibqgħu għad-dispożizzjoni tagħkom sabiex nisimgħu suġġerimenti tagħkom ħantejbu s-sistema ta' ħidma tagħna. Fl-istessin aħna nibqgħu bank ta' investiment bistjoni speċifika li hija differenti ħafna għal l-aġenda ta' ħidma ta' banek oħrajn ta' żvilupp. U aħna naħsbu li f'dak li xaqsam proġetti nistgħu nappoġġaw ammont differenti ta' anijiet. Fis-sessin aħna nistgħu naħdmu b'influenza politika bċertu leverage illi huwa qoli ħafna ħna nistgħu nużaw bl-aħjar mod l-użu tal-flus tal-pubbliku u tal-privat fil-kuntest tal-garanzija Ewropea. Naturalment, ir-riżorsi tal-budget ħajkunu iktar eh, ristretti fil-qafas multianwali l-ġdid u naħseb li dan il-leverage l-ġdid tal-EIB ħajkun iktar importanti f'dan il-kontest. Aħna nkunu parti mit-toolkit tal-Unjoni Ewropea sabiex nipruvaw nimmassimizzaw ir-riżorsi li għandna u nużawhom bl-aħjar mod. Jiena naħseb li fil-fatt din nippruvaw norbtu dan mal-finanzjament tal-Bank eh, tal-investiment Ewropew u zidna l-investiment b25 sa 30 fil-mija sa 30 darba, anzi skużawni iktar fi s-swiq kapitali. U ħna nafu li s-swiq kapitali huma l-qofol ta' dan il-leverage, huwa fejn aħna nistgħu fil-fatt naraw li konna investiment aħjar tal-flus pubbliku minħabba li jekk aħna jkollna aktar fiduċja fil-bank nistgħu fil-fatt aħna naraw illi nġbru madwar 80 biljun eh, euro bħala dħul. Dan huwa ammont kbir enormi ta' flus illi jirrikjedi li aħna fil-fatt ikollna fiduċja fil-bank li dan huwa bank sot u li aħna rridu nkomplu nafdaw fih il-strument ta' garanzija huwa strument b'saħħtu ħafna li m'għandux spejjeż eh, b'mod diretti għal budget Ewropew. Dan dejjem hekk kien fil-passat. Jiena nixtieq ngħid li minħabba l-restrizzjonijiet budġetarji fil-Stati membri, il-mandat tagħna hija huwa parti minn soluzzjoni għal problemi li għandna bħalissa u mhux il-problema fiha nifissa. Jiena naħseb ukoll li aħna nafu li dan jista' jiġibilna ħafna benefiċċji u importanti wkoll l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea fid-dinja ta' barra. Waħna aħna nafu illi għanna pjanat illi nselfu madwar 29.5 biljon euro u eh, il-proposta eh, tal-MFF hija ta' 25 biljun euro biss u b'xi 3 biljuni ekstra addizzjonali soġġetti għal ftejim, l-Unjoni Ewropea għandha l-possibilità illi tkompli taħdem fuq il-livell illi bħalissa qiegħda taħdem fuq barra mill-Unjoni Ewropea aħna naħsbu li jekk ikollna budget ta' xejn iktar li jista' jippermettilna nkomplu għaddejn hekk, ġifier jekk aħna nżidu għal 30 biljun euro nżidu għab 5 biljun euro aħna nkun nistgħu nirrelokaw il-200 miljun euro għal fondi ta' garanzija l-azzjoni esterna. Jiena mish noqgħod nidħol fil-liġi hawnhekk fil-kwistjoni tal-liġi, però hemm daqsxejn ta' idejat li smajna dwar dan. L-allokazzjoni ta' dawn il-flus għal politika ewlenija tal-Unjoni Ewropea politika ta' subija, politika tal-ġerin nistgħu verament aħna naqdu l-prijoritajiet tagħna. Iġifiri, jekk aħna maħniex ħanallokaw dawn iż-żewġ 200 miljun euro f'dan il-fond, dan ħaj wassal sabiex l-Unjoni Ewropea ma tkun kollha tirtira minn uh, mill-azzjoni li bħalissa hemm. Sempliċement minħabba dan dan l-ammont ta' flus il-5 biljun euro. Jiena naħseb illi fil-fatt aħna għandna l-possibilità li nsaħħu l-azzjoni tagħna fuq livell estern. U naħseb illi fil-fatt dan il-mandat jista' jkollu impatt importanti ħafna. Nixtieq nisħaq fuq il-fatt li din iż-żieda għal fond ta' garanzija mux ħajbiddel il-total. Jiena nishtiq nirringrazzakom ħafna tal-isforzi kollha li għamiltu, tal-ħidma tas Sur Kalfin u tal-rapporters l-oħrajn għamiltu minn kollox sabiex iżidu ceiling eh, totali għal 26 biljun euro b'ammont addizzjonali ta' 4 biljuni euro oħra. Din huwa importanti ħafna sabiex aħna nkunu nistgħu nkomplu nsostnu l-ammont ta' finanzjament li aħna qegħdin nagħmlu bħalissa din raġuni jiena nitlobkom sabiex tappoġġawna ħalli aħna jkollna biżejjed fondi fil-mandat li għandna bħalissa. U nista' nserħilkom raskom li aħna nagħmlu minn kollox sabiex nippruvaw nikkonvinċu lil kulħadd u lil kunsill sabiex fil-fatt huma ma jihdux azzjoni negattiva u ma jmorrux kontra suġġeriment tal-Parlament Ewropew. Kif tafu l-proċedura leġislattiva tal-adozzjoni tal-mandat tas-self tal iib għall-MFF li ġej ħajkun taħt kundizzjoni strenti ħafna aħna fil-mandat il-ġdid għandna bżonn li jidħol fisseħ fissan 2014 fl-Ġunju jekk aħna rridu nevitaw li dan jinterferixxi fix-xogħol tagħna u aħna għandna bżonn ta' bażi legali ċara inkella aħna żgur ma nistgħux nagħmlu iktar negozju, investiment. Jiena wkoll nixtieq nisafu l fatt li l appoġġ tal-politika esterna tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-kooperazzjoni li aħna nagħmel istituzzjonijiet l-oħrajn bħal-Parlament Ewropew li aħna dejjem isnieħ bħala alleat tagħna dan il-mandat jista' joffrilna qafas politiku tajjeb sabiex aħna nipprovdu li konna politika koerenti u anka ikollna biżjed leverage għal fondi tal-budget li jistgħu jippermettulna li aħna jkollna investiment sostenibli u fl-istess ħin nżommu il-mudell tan negozju dejjem naħdmu għas-servizz tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna.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 għeddin nipreparaw nħejju l-MFF il-ġdijt u l-budget tal-2014 u nafu l-parlament l-budget tal-Ewropew se jonqos fl-ammonti kważi fil-kapitli kollha tiegħu. Għalek, biex naraw kif se namlu tajjeb għal datnaqi speċjalment għal xogħol estern li namlu, huwa mod ta' kif aħna nmru tajjeb huwa li nħallu dan il-bank iżomm il-finanzjament li għandu sissa. Jekk aħna innaqsu wkoll il-fondi Ewropej, il-grants u l-fat li ma nħallux li għajbi finanzja se jkonna effetti negattivi iktarar fir-reġjuni fej issa ilna naħdmu diġa tant snin Il-President qal li l-effiċjenza tal-fondi li jaddu mill-bank eh, hija li ħafna ġifri il-multiplying factor u ta' 30. Ġifri kull euro li ninvestu f'dan il-fdawn il-fondi ta' garanzija jirrendu 30 darb iktar. Ġifri l efficienza mqeda. Il-biraħ wara li eh, konsultajna mal-kommissjoni irċevejna l-previżjoni hemm formula li teżisti li hija pjuttost partikolari imma l-istennija hija li għal kull żida ta' biljun tal-lending capacity il-budget Ewropew irid jikkontribwixxi 55 miljun u fl-ewwel snin sal-2015 mhux se jkun hemm effett tal-budget għax qed nikkalkulaw din is-sena fuq figuri li diġa jeżistu u ma storiċi ġifieri l-ammont li għandna bżonn biex nżommu dawn il-livelli mhux daqshekk ammonti kbar. Aħna se naraw minn fejn se nsibu xi possibiltajiet oħra meta rajna l-midterm review, ġifiri aħna rilaxxajna żewġ biljuni għal tibdil tal-klima, konna ħadna u koll użajna ir-reflows minn flok il flejes marru fl-istati membri eh, l-ura fl-istati membri intużaw għal-modi eh, tajbinek. Ġifri jista' jkun li il-finanzjament addizjonali jinġabar minn dan il-att bekk ġifiri l-isforz li jrid jagħmel il-baġġet ikun inqas. Irridu wkoll nżidu l-flessibilità u fi zmin f'dawn iż-żminijiet, żminijiet li dejjem jinbidlu, mhux biss fl-Unjoni Ewropea ma l-Vant Nofsani, id-dinja ta' madwar dejjem hija eh, volatili ħafna, tajjeb jiġifieri li aħna nimxu bil-finanzi nkunu għaqlin bil-finanzi tagħna. Fil-midterm review diġa daħalna ħafna dispożizzjonijiet li joħorġu mill-rapport tal- um, uh, wise persons kena u koll konsultazzjoni ma daw kolla involuti u jina naħseb li l-mandat tal-bank kif nwissa ġifiri trasparenza li jinvolvu l-sim l-imsieħba kolla, issa jrid jagħti riżultati. Għalhekk dak li aħna ksibna sissa, irridu mux tal-li nżommu imma tal-li nistennu ħna rizultati li eh, jinataw f'dan is-sens. Naħseb ukoll li nistaw ukoll nanticipaw xi ftit din ir-reviżjoni eh, mid-term nafu li ma tiġi finalizzata qabel l-2016 imma eh, jina fl-imkien mal-President Hoyer naħseb nistaw nifinalizzaw trialgu mal-Kunsil sal-ħarta din is-sena eh, biex aħna l-xol tal-bank naraw jimxi ħarix. Jina ma nixtieqx li naslu sal-aħħar plenarja għaxxek eh, ovvjament ikun hemm xin toppi il-finanzjament tal-bank ikun mdendel, ikun jibqa' pendenti. Għalhekk hemm bżonn insibu il-modi mal-Kunsil biex naslu għal-ftehim. Grazzi ħafna. Merci Ivailo. Grazzi ħafna Ivailo. Is-Sur Penkovic. Mill-membru ċit tal-Kroazja mill-IPP. Grazzi ħafna, Sur Lamasur, l għennet il-President tal-IIB Sur Hoyer nil-qawnek, jina diġalt għajt miegħu qabel. Jina kont l-State Secretary għall-Affarijiet Ewropej fil-Gvern tal-Kroazja u kien Ministru Ġifri f'dan il-kappell il-ġdijt issa jina ġej minn eh, pajjiż li diġa benefika ħafna minn dawn l-attivitajiet ta' self, l smi tagħna, ħna finanzjajna il-kostruzzjoni tal-banek, il-proġetti differenti, il-ferroviji, proġetti wkoll fis-settur agrikolu, jina naf ġifiri li li IB għandu ħafna possibiltajiet biex um, jati dawn il-fondi. U għalek napprezza jiena nisma dwar il-valur miżjut ta' xogħol li għamel li IB anki ġifiri għal politika esterna u ta' żvilupp tal-Unjoni Ewropea. Il-punt tiegħi u li x-xogħol tal-IB li l l unjoni Unjoni Ewropea għandha tkun ukoll għandu jkun konsistenti eh, u jaqbel ma' xogħol li tkun qed tagħmel l-IAS sabiex l-Unjoni Ewropea verament tuża l-istrumenti eh, kollha li għandha b'mod koerenti. Dan huwa importanti ehm, għal kull reġjun ġeografiku li huma fl-ambitu tal-manditu estern tal-EIB. Anki ġifiri meta nifukaw fuq dawk il-pajjiżi il li l-iktar viċin tal-Unjoni Ewropea, dawk li l-kandidan l-imsieħba tal-Mediterran u anki tal-Vant. Nafu ġifiri kemm huwa wisa il-xogħol tal-EIB. Jiena napprezza il- punti li għajjem sur Kalfin, xu semma l-importanza tal-mod kif din id-deċiżjoni leġislativa se taddi iġifiri il-kwistjoni kollha ta' ammonti tal-garanziji meta meta qabel ma l-MFF li kien qabel u il-prospetti bejn il disa u 20.5% u dak li għanna il-lum ta' 25%. Tajjeb ġifiri li, li nżidu kol il-krediti tal-EIB fil-futur u um, nifmu dak li għar sur ħoer dwar il-flessibilta' imma peress li nafu li hemm xi e, limitazzjonijiet fl-MFF fil-xhur li ġejjin fin-negozjati naħseb li nqogħdu attenti ħafna għal mod kif se nsibu kompromess biex nizguraw mux bis nżommu ma linja ġenerali tal-MFF unħallu li l-operata li IB u koll ikun jaqbel ma l-anijiet tal-politika, specialment il-finanzjament tal-SMIs, il-tibdil tal-klima u anki l-appoċ li jinata l-investiment eh, FID. Smajna u koll dwar il-proġetti li ġew finanzjati fis-Sirja għadba għafti din kwistjonija pendenti ki xinu l prospetti kif sar ix-xogħol fuq dan il-punt ġifiri nafu kif qed jintuża jintużaw il-flus tal-Unjoni Ewropea. Ġifiri garanzija minnhom fija. grazzi ħafna. Grazzi ħafna ħafna l xtolo janna. Grazzi ħafna, President. Grazzi president tal-IIB tal-IJat maħna l-lum, għandi zoċ mistoqsijiet. Se għamlu dwar l-industrija nukleari, l-impjanti nukleari, dak kollu għandu xaqsam ma' nukleari l-lum, għandkom proġetti li għandhom li jużaw nukleari u taħseb li l-industrija nukleari u kol għanda tkun eligibli għal self tal-EIB? għax il- hemm min jgħid li din industrija m'għandix kun eleġibli. Jiena ma naqbilx ma' pożizzjoni paldi, imma jiena nxtuqna nkun naf kif taħsibha inti. It-tieni mistoqsija fuq titratta fuq l-Armenja, ġifiri l-annes numru tlieta fil-proposta tal kummissjoni għal dawn il-pajjiżi li jistgħu jkunu eliġibbli naħseb li l-Armenja għandha tkun fuq eh, fl-annes numru 2 ġifri bħala kandidati possibbli. Grazzi ħafna, Senjura Baldacchino. President, eh, għandi tlet punti li nixtieq eh, nitkellem dwarhom għaliex hemm raġunijiet partikolari u kolina Maltija jina Ewropea għażda wkoll fuq kollo xina Mediterranja u għalija il-rakkomandazzjoni jew il-proposta idu hekk tal-Kummissjoni speċjalment eh, qed nitkellem dwar eh, NX1 tal dan id-dokument tal-Kummissjoni kienet għalija bħala sorpriża. Sorpriza lix Eh, irridu niftakru minn xi xaddej ir-reġjun tal-Mediterran, eh, is-sawt tal-Mediterran, l-isfida tar-rebbija arbija, eh, l-Arab Spring, naħseb ikun aktar minn biżejjed li niftakru f'dan kollu. Nfakkar ukoll li din ir-rebbija ġabet magħha bidla kbira fix-xenarju soċjopolitiku tar-reġjun tal-Mediterran U ma nistax ma miex u koll ir-rol ta' Malta f'dan kollu. U allura kif aħna bħala poplu mhux biss rajna bajnejna iżda wkoll missejna bidejna eh, imma offrejna wkoll lajnuna tagħna għal dak kollu possibbli eh, illi kien hemm bżonn anke fil-kwistjoni tal-rebbija eh, arbija b'mod partikolari fil kwistjoni tal-Libja pereżempju. U l-Unjoni Ewropea hija direttament mill-quta minn dan kollu u minn dak kollu li għaddej minnu reġjun tal-Mediterran, anke jekk nieħdu Sirja pereżempju, wieħed mill-każi fejn huwa stmat li ma żewġ miljun refuġjat jinsabu fuq il-fruntier Ewropea jippruvaw jaħarbu minn dan il-post. U allura l-istorja tal-Unjoni Ewropea turi li dinja ibbażata fuq is-solidarjetà. U allura nistaqsijina għaliex għaliex ser naħslu jdejna un forsi wkoll natu darna l reġjun tas-sawt tal-Mediterran. U allura immur għall-ewwel kumment tiegħi. L-Ewropa ma tistax tabbanduna lill-Mediterran fi żmien daqstan delikat. Ir-reġjun tal-Mediterran nemmen li jistoqlu tal-anqas l-ekwivalenti li kellu fl-2009. Iġifiri 8.7 biljun kif kien lura eh, fl-2009. It-tieni punt. Nemmen li għandu jinżamm il-bilanċ maqbul ta' two-thirds għas southern neighborhood u one-third għall-eastern neighborhood. Ma nistawx immorru lura minn dan il-ftejim għalix nemmen li jekk jiġri nkunu qed noħolqu preċedent għal dak milħuq u maqbul fil-Malti Financial Framework. It-tielet punt, il-flessibilità ta' reallocation ta' ceilings dak li jissejjaħ il-midterm review Palissa l-propostija li sta jkun hemm sa 20% ta' sub-regional ceilings riallokati flimkien ma' 10% għal regional ceilings. Infakkar kif eh, eh, li eh, kull riallokazzjoni fil-midterm review tista' tkun ta' teddida li tieħu minn dak li huwa tal-Mediterran għalhekk nemmen li 10% għandu jkun proporzjon xira u adegwat U għallura nemmen li eh, f'dawn l-ewwel bdil ta' femiet nixtieq ukoll inħeġġiġkom biex naslu flimkien biex naqblu dwar proposti xirqa għar-reġjun tal-Mediterran, mod partikolari għal dak li jissejjaħ is-Southern Mediterranean Region. Grazzi. Merci, cher collègue. Je me permettrai d'ajouter deux, deux questions. Mela, jien nixtieq nżid żewġ mistoqsijiet li mhumiex is-suġġett tal-laqgħa tagħna llum. lum imma li huma wkoll kwistjonijiet importanti ħafna dan il-Parlament u l-Kumitat tal-Baġġet. Inti semmejt il-żieda tal-kapital li l-bank dan l-aħħar kella eh, kellu u anki l-effetti li din eh, zida tal-kapital jista' jkollha intom taħsbu li mm, l-forecast il-previżjonijiet huma mm, wieħed jista' jasal għalihom huma realistiċi. Issa fuq l-MFF aħna rajna u zammejna mal-prinċipju tal-project bonds, il-kunċett li fuqu il-EIB veru tat kontribuzzjiwi. U xtaqt inkun naf kif taħsiba inti fuq il-mod ta' kif se nibdow b'dan il-proġett tal-project bonds li jistaw ikollhom verament eh, rwol importanti fil-finanzjament eh, ta' dawn it-tip ta' investimenti. Sur President, fidek biex tirribatti. I'd like to try to respond as well as I can and then in some cases if we asked Ms. Barton to uh, come, up, come in particular. Nringrazzjak. Eh, forse nerġa nistaqsi fuq il-ċifri u koll. Nix nringrazzja l-sur Calvin għall l illi ta' Eh, tal-appoċ tijak u tal-kollegi tijak. Għanna bżon u koll eh, kreativita budgetarja meta nindirizzaw il-periodu ta' seba snin u eh, xjaffarijiet jimbidlu anka matul iż-żmien fir rigward tal-attitudni minnaħa tal-istati membri u l-istrument u ċertu strumenti. Zgur illi ħajkun hemm um, pożizzjoni tibsin fir-rigward ta' reflows u dawn ħanarawhom anka f'dawl ġdid meta nibdew inħossu il-pressjoni ta' dan kollu. Dan jista' ukoll jieħu l-appoġġ anka tal-EIB. Jiena nirringrazzakom tal-proposti li għamiltulna u naħseb li mixin fid-direzzjoni it-tajba. Aħna nafu illi il priorita għal dawk illi għandhom il-pis ta' responsabilta għal xogħol għal impjieg għat kabbir eh, fl-istati membri tal-Unjoni Eh, zgur mandom xaqsmu mal-mandat ta' self barrani ta' l-Unjoni Ewropea, imma eh, xorta rridu ruħ l-wiċ tal-Unjoni Ewropea barra mill-Unjoni Ewropea biex eh, niksbu l-implementazzjoni tal-li għanna tal-lanijiet tal-millenju anka għal-politika barranija iġifiri fi rigward ta' dawn il-finanzi u aħna lek nilqaw l-appoġġi ta'kom din eh, mixja eh, eh, dawn mixjien mal-politika tal-Unjoni. Dawn l-aħħar sentejn għamilna sforzi gbar kem minnaħa tal-EEAS, il-Kunsil u il-Kummissjoni il-partit relevanti tal-Kummissjoni biex nalinjaw mill-qrib l-azzjoni tagħna esterna ma dak li qed tagħmel l-azzjoni esterna tal-Kummissjoni, pereżempju fir-rigward ta' pajjiżi bħal Sirja. Fil-passat, il-bank kien attiv ħafna fil-rigward ta' Sirja meta l-affarijiet kienu mixin tajbin u anka eh, aħna enna eh, biex eh, jamlu ċertu infrastrutturi, infrastruttura importanti ħafna mill-flus tal-Unjoni fil-fatt waħlu hemmhekk u kienet bisforz kbir minna ħatana tal-Komissjoni u tal-Kunsil biex innaqsu il-problema hemmhekk li il-problema da ma ġietx solvuta xem xi flus fil-fatt li eh, għandhom xaqsum għal-Bank ċentrali tal-Qatar uh, u li qiegħed f'din l-isfera ta' influenza. Imma ġifieri hawnhekk kien ukoll marit nagħmel nurikom kemm naħdmu aħna mill-qrib mal-servizzi tal-Kunsillu tal-Kummissjoni. L-istess għall-Azja ċentrali il-Sur Soloġan semma l-Armenja fejn aħna tiġa qegħdin namlu xogħol u ħankomplu namlu xogħol. Eh, dan huwa l-istess għal reġuni oħra u il-kriterji tagħna rridu napplikawhom u rridu naraw il-kondizzjonijiet eh, eh, anka fir rigward tal-konformità imma li lin minn hekk aħna konxi mir-responsabiltajiet tagħna eh, fil-rigward tal-politika tal-vant tal-ġirin tagħna. U dan japplika l-istess għal uh, l-imsiħba tana tal-Mediterran, et naraw emmek l-istess problemi illi għandhom bżonn li jiġu solvuti l-attivitajiet tal-bank fil-Mediterran memx bħalom. Jiena meta kont qed eh, nipparteċipi eh, fil-FEMIP fil-Washington fil-konferenza tar-rebbija tal-Bank Dinju tal-IMF fil-fatt kont l-unika rappreżentant Eh, illi stajt nejt illi aħna eh, għamilna xolna għax duvi li eh, kien fil-bank imsieħeb għamlu ħafna pledges imma mux kolla leħu għom dawn, imma aħna pala banka, aħna tajna da kollu li wedna, issa fuq din il-kustjoni, hemm ukoll il-bilanċ, u jakux tajjeb dan il-bilanċ bejn il-vant u nofsenar. Din mhix ħaġa li taqa' taħt il-kompetenza tiegħi, dik taħt taqa' taħt il-politiċi tagħna aħna nafu x-responsabilità għandna eh, għall-vant tal-Ewropa u għall-nofsenar tal-Ewropa. U aħna qegħdin naħdmu mill-qrib mal-servizzi tal-azzjoni esterni anke għall kummissarju Fuller li huwa responsabbli eh, għal din il-politika tal-ġirien dwar il-kustjoni nukleari u il-mistoqsija jina palissa qed nara l-ebda proġetti u l-affarijiet rridu jgħaddu minn qudiem il-board eh, tal-EIB u eh, anka eh, minn taħt il-Ministri tal-Finanzi tal-pajjiżi differenti li għamilna fil-rigward tal-politika tal-enerġija kienet reviżjoni tal-politika policy review li diskutajnija ma l-stakeholders kollha u wasanna għal kriterji ġodda dwar il- self li huwa neutrali fir-rigward ta' teknoloġija imma ambizjuż fir-rigward tal-emissjonijiet. Eh, din eh, fil fatt ħareċ dokument li il-pubbliku għandu aċċess liħ fil-qasam tan-nukleari aħna rridu niddiskutu magħkom u mal komissjoni Mux biss il-kussjoni ta' xinnija xidu għal-futur ta' nukleari fejn ovvjament itħol deċiżjoni politika, imma hemm ukoll il-kustjoni ta' min u xiex eh, x'jista' jsir biex wieħed iwaqa eh, neħi faċilitajiet antiki nukleari. Aħna m'għandniex problemi biex aħna ma nix biss problemi biex nifinanzjaw eh, impjanti nukleari ġoli manka nukleari ġodda manka se nagħmlu b'dawk li huma antiki u lissa domx ta' standard adattata għalhekk aħna jien qed nara li ħajkonna aktar attivitajiet f'dan ir rikward forsi aktar milli eh, fuq impjanti li il-kompetenza tagħhom taqa taħt l-istati membri. Dwar il-żieda fil-kapitali, il-President kien poġġa dan eh, il-President din fuq il-mejda u kol u nistaw nejdu illi skont il-metodu ta' evalwazzjoni illi aħna zviluppajna u rfinajna matul iż-żmien l-effetti tal-40% aktar sell fl-Unjoni Ewropea ma huwa sinifikanti huwa kmini wis wara 8 u 9 xhur biex wieħed jasal għal konklużjoni imma naħseb jiena l-implementazzjoni hemmhekk qiegħda fl-aħħar net fl-aħħar mill-aħħar forsi jista' jkollok proġett li ma jistax jiġi konkluż fil-21 eh, jew il-31 ta' Diċembru għalkemm din hija l-iktar ġurnata biżla tal-bank, ġifiri l-aħħar ġurnata tax-xahar ta' Diċembru. E, u forsi tkun tista' titlesta e, e, fil-bidu ta' jannar, u wieħed ikun irid jara l-bilanċ bejn il-xogħol fl-aħħar ta' Diċembru u fil-bidu ta' jannar. Imma aħna ħan nil nilħqu mal-pjanar eh, illi għanna u illi eh, jista' jseħ permezz ta' deċiżjoni li ħadu l-Istati Membri sa dwar il-project Bonds nixtieq eh, naddi kummenta aħna involvejna ruħna fl-inizjattiva tal-project Bonds għamilna sforzi kbar u anka determinazzjoni kbira għax aħna nħossu li dan huwa strument ġdid odda ġdida fil-kaxxa tal-odda tal-bank il-proġett eh, irrit eh, eh, ovvjament jikompeti ma strumenti finanzjari oħra ġifiri jem din il-kompetittivita u għalek irridu naddu mill-ewwel esperjenza tagħha għalek il-Kummissjoni u l-Istati Membri u l-Bank għamlu ħafna skrutinju għamlu studju fid-dettal ta' dawn il-project bonds. Issa l-ewwel l-ewwel ftajjin mifirmat xi xhur ilu il-Caster Project fi Spanja li huwa suċċess kbir fis-suq. Ikkonkludejna dan l-aħħar il-proġett tal-enerġija offshore eh, barra l-Unjoni ah, barra l-Renju Unit ħajkun fuq skala aktar baxxa meta mqabel ma' kaster, imma naħseb ħajkun ta' suċċess ukoll. Issa il-proġett kbir ieħor eh, ħajkun fil-proġett pilota u ħajkun il-fażi li jmiss inizjattiva l-inizjattiva li qed nara qed tinbidel il-Koniljano fl-Italja qiegħed friskju jekk ma nieħdux deċiżjoni anzi ma, ma, ma ma titiġi tiġi deċiżjoni minn min suppost joħodha din id-deċiżjoni u tkun ħasra li dan il-proġett eh, jisfaxxa eh, jider li huwa proġett tajjeb eh, teknoloġikament u finanzjarjament jider tajjeb u dan kiku ikun il-proġett il-kbir li jmiss jekk ma jseħx da mhux se jkun hemm inizjattiva oħra fir rigward tal-project bonds Eh, fi żmien li ġej. Jiġifieri jkollna bżonn kriterji ġodda qed inqajjima għawek din għax smajt ferħ u soddisfazzjoni il-President tal-Kummissjoni meta tkellem fil-Parlament xi ġimgħat ilu u semma l-importanza tal-din inizjattiva tal-Project Bonds u nispera li l-imsieba tagħna fl-Unjoni Ewropea jisimaw dan u jattuna l-opportunità illi inkomplu dan il-proġett ta' Corneliano għax tkun ħasra li aħna e, li dan ma nkunux nistaw nkomplu bih naħseb. Mela, fuq is-Sirja, forsi nistan xi ftit ċifri wkoll. Palissa, wara il deċiżjoni li nissospendu l-assistenza għas-Sirja, hemm 110 miljun euro li din hemmhekk sissa eh, tlabna 81.2 eh, miljuni bħala garanzija. Sissa kena rata ta' suċċess eh, fil-Arġentina fil-Jugoslavja u palissa għadin naħdmu ma' e e li EAS u għalek għandi fiduċa illi għajrna xina jkollna suċċess. Ma nafux pero kemm għandumu nistennu. Très bien plus de demande de parole. Tajjeb, jisimaw ħadd iktar li xtiq jitkellem li ringrazzja kafna, Signor President. Grazzi, sinjura li l ukoll. Kenna diskussjoni interessanti. Ngħidilkom x'inhuma l-iskadenzi. Se jkun hemm il-laqat ta' triologu li qegħdin aħna nippjanaw 16 ta' ottubru, 6 ta' novembru, 26 ta' novembru, 4 eh, ta' diċembru, 16 eh, jew anki forsi 18, skont kif imorru. Issa, wara dawn il- id-deadline għall-amendi huma sal-ewwel ta' Ottubru nofsinhar u nivvotaw fi 17 ta' Ottubru. Grazzi ħafna. Sur President, nitlobkom waqfa bista żewġ minuti kemm noħroġ mal-President u nakkompanja. Grazzi, mbagħad ngħaddu għal voti. Grazzi. La séance est reprise. Mela, nkomplu bix-xogħol, sinjuri viċi presidenti jistgħu forsi jisibu jisibu ma' hawnhekk. Għadija, għanibdow bir-rapport ta' Alexander Alvaro. Kulħadd għandu il-voti tiegħu u il il-karti għaw biex tivutaw? Alexander, trit inti forsi tibda? Grazzi ħafna. Tletin sekonda issa u 30 sekonda wara jekk permetti li. Palissa kull ma nixtieq nagħmel huwa li nuża il-ħin biex nirringrazzja l kollegi tal-li ħadu xol tijaj meta jina kont assenti fi xar li għadda nishtiq nirringrazzja l-kollegi li jenuni b'mod kostruttiv u l-segretarjat u l-istaff eh, eh, u l-uffiċu tijaj li għajnuni u il-30 sekonda għaddow un-bat il-30 sekonda l-oħra ħanużom wara l-votazzjoni. Grazzi ħafna. Très Bien, alors, nous prenons donc euh, la liste de vote. Euh, L'amendement 20... bil l-emenda 28, il-rapporter ma jaqbilx. Min qed jaqbel? Minu, minu, ehm, min ma jaqbilx, astensjoni ma taddix. L-emenda 29 ta' Signora Troutman. Il-rapporter qed jaqbel. Min qed jaqbel ukoll? Contra? Kontra? sitta astenzjonijiet u din taddi din l-emenda. Numru 30 jaqa taqa u 30 u kol u malon għaddu għal 33. Il-rapporter qed jaqbel. Favur, kontra, erba. Astenzjonijiet taddi. 34 tas Surjan Mulder, rapporter qed jaqbel. Kontra? Lider il-maġġoranza kontra ma niċċekkjaw. L-emenda numru 34. Niftaħ il-votazzjoni. Kieġobkom ivvutaw. votaw żewġ persuni li qed jonqos votaw forsi xi ħadd ma mhux qed taħdimlu. Il-credit card tal-gwe mhux qed taħdem il-lider. fet pa l l'autre jour, j'ai essayé de payer l'autre. Jina dikinar ħadżbal, kont fil-hotel u zajt il-karta ta' Social Security u bdejt nejt ma nix biex taħdem, jgħid il-President. Nala, il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Mela, 11 favur, 22 kontra memx astensjoniet għalek ma taddiġ din l-emenda. L-emenda 35. Rapporter qed jaqbel. Minu favur. Minu kontra. Tminja, disa, astensjonijiet u din l-emenda taddi. 36 tas-sur Hartong. Rapporter mhux qed jaqbel f'dal-każ. Favur kontra sur Hartong qasbis qiegħu ma diġ din l-emenda. 37 tas-Sinjura Le Grip favur Tlettax kontra astensjonijiet mela din l-emenda ma taddix. L-emenda ora li ta' rapporter għandkom il-tekst il fil-lista iduli min u favur, min u kontra. Tlita kontra, astensjonijiet u din taddi. Id-39 ġiet irtirata numru 40, rapporter qed jaqbel magħha u favur, Skużawni, anzi. Mela, sa 23, sa 43 hawnhekk er, għax l-oħrajn rajnijom. Mela, ta' Sinjura Trautman, minu favur. Kontra. Iktar minn seba. Astensjonijiet. Mela, l-emenda numru 43 ma taddix. Issa bekk niġu għall-emende numru wieħed ta' Monika. Monika Almoyer. Favur kontra. Iktar? Għan u ftit. Għax mu l-affarijiet mhux ovvi. Mela l-emenda numru wieħed ta' Monika Holmeyer, il-rapporter. Kieġobkom ivvutaw. Għaw tlieta dom riqdin ħadu nasa, tnej issa jordu. Nala il vot Mela 17. Favur 15 kontra u memx astenzjoniet. mela l-emenda taddi. Ta fuq il-premessi. Kompromess numru jħet tar-rapporter. Min qed jaqbel? Kontra? Grazzi. Sanzjonijiet. Din taddi. Mela. Dan ikkopri sa numru 10 bekk immorru għan numru 6 ta' Senjura Holmeyer. Rapporter qed taqbel favur kontra ħadd astensjonijiet laqqas mela l-emenda numru 6 ta' di. Issa mmorru għall-emenda numru 7 tas-Sinjura Le Grip, rapporter mhux qed taqbel Not minu favur. Sitta minu kontra. Grazzi. Astensjonijiet. U din l-emenda ma taddix. L-emenda numru 8. Porter est pour. Qui Favur. Kontra. ħanamlu u ftit. Naħseb li għanna l-istess maġġoranza hawnhekk. Voti, voti, voti. Ġabkom infutaw. Il y en a toujours deux qui donnent. Aw, tnej dejjem riqdin nalaq il-votazzjoni. 17 u Jensen u favur 15 kontra u din taddi l-emenda. L-emenda numru 9? No. Taqa l-emenda 9. L-10 u kol 11, il-Sinjura eh, Legrip, eh, il-rapporter huwa kontra minnu favur. Wieħed ngħid li terba, ħamsa, sitta, seba, tminja, minnu kontra? Iktar minn tminja, astensjonijiet, l-istess maġġoranza, mela din maddiċ, itnax ta' Monika Olmajer, il-rapporter huwa kontra, minnu favur. Wieħed, tnejn, tlieta, erba' sitta. Minu kontra? Għani verifika din. Għax isna għadin indaqsa il u l-kontra. Mela, l-emenda 12 b'mod elettronika. Mod elettroniku, il-votazzjoni miftuħa. Tnejn riqdin, jisparixxew. Il-votazzjoni magħluqa. 15 favur, 16 eh, kontra, anzi 17 kontra. Mela, 16 favur, 17 kontra, ma maddiċ. Ma kienx hemm astensjonijiet. Eh, din kienet 12. Minħabba li din ġiet irrifjutata, mela naddu għal 13 ta' si trotmen, ma il-rapport huwa kontra ta' ħadi, min huwa favur? Minu kontra? Astensjonijiet? Maddiċ? L-14. Il-rapporter jaqbel ma' ħadi minu favur, minu kontra. Mela, ħanerġaw eh, narawa din verifikawa b'mod elettroniku l-14, rapporter jaqbel maħħa. Mela, is-sur Mekmalin Scott u oħrajn. Ibutaw, 31 sissa l-votazzjoni maluqa. Mela, 18 kontra 13, din ġiet adottata l-14. Mela, it-tieni kompromess tar rapporter, minu favur? Minu kontra? Astenzjonijiet? Għan verifikawa din jiddispjaċini imma 31 votaw 2 riddin u vot eh, annullat. Mela, l-votazzjoni maluqa. Mela, 19 bi 13 kontra, mela għaddit, naddu issa għal 15 Anzi, jaqaw il-15, 16 u 17, naddu għat 18 issa ta' eh, eh, farm u oħrajn. Minu favur, eh, rapporter wa favur. Qed nara ħafna minu kontra, qed nara ħafna li kienu favur di. Mela ħani verifikaw din b'mod elettroniku naħseb l-istess ħagġa, hawnhekk għandna. Voilà. Ah! Quelqu'un s'est réveillé. Mela xaħat donnu l-istemba, il-votazzjoni maluqa. 19 favur 13 uh, kontra. Mela, it-19 issa ta' si Trotman, il-rapporti rabbel maħħa minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet, ġiet dottata L-20 ta' Garant Farm oħrajn, il-rapporti rabbel maħħa minu favur, minu kontra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 Oui, oui, oui. L'endormi, c'est grave. Bon, le vote est clos. Votazzjoni hija magħluqa. 17 favur, 14 kontra. Mela. Għanna l-istess maġġoranza. Naqra maġġoranza hawnhekk. Mela l-21 hawnhekk. Ta' Sur Farm. F'żewġ partijiet fuq l-ewwel parti. Amenda orali. votaw fuq l-amenda orali. Mela, l-ewwel darba ħan votaw fuq it-tekst bl-emenda orali. Jekk dan jekk din tiġi rifjutata, nivvotaw mingħajr l-emenda orali. It-tekst bl-emenda orali, rapporter. Jaqbel magħha? Minu favur? Minu kontra? L-istess votazzjoni li tikonna. Jekk tridu niverifikaw din nistgħu nagħmlu hekk. Mela l-ewwel parti ġiet irrifjutata. Mela issa votaw it-tekst mingħajr l-emend orali minu favur, minu kontra. L-istess ħaġa. Naddu issa għal 22 il-rapporter jaqbel ma din minu favur, minu kontra, L-istess maġġoranza hawnhekk kull darba d-diddi. Il-kompromess tlieta illi qed jipproponi r-rapporter innifsu minnu favur, minnu kontra. Astenzjonijiet ta' adottata. Mela dit kopri 23 u 38. Naddu għal 24 mela. Ir-rapporter jaqbel maħħadin. din. Minnu favur eh, din l-emenda, Minnu kontra, assenzjonijiet, <laughs> is-suspettati tas soltu il-25. Eh, et nasum laħi kuna l-istess voti għal-25-65. Nistaw nifitaw f'daqqa fuqhom dawn minnu favur, Minnu kontra, għaw bidla zaħira għan verifika mela il-25 u 26 f'daqqa votaw votaw li f'durra il-votazzjoni jamaluqa għanna 17 eh, u 15 kontra, 17 favur u 15 kontra, il-riżultat ma tantx kien daqshekk evidenti. Mela, is-27 issa Monika qed titlob votazzjoni separata, mela ħan nivvotaw fuq it text l-ewwel mingħajr il-kliem near the co-legislator. Il-rapporter jaqbel ma' ħadi, minu favur? Monika, il-rapporter il, huwa favur. Monika, għalfej qed tistaqsi dan. Minu favur? Minu kontra? Ħadd, assenzjonijiet, it tekst ġie adottat fej ġifiri il-klim njer dikow legislator. Issa ħanivvotaw Eh, Minajra, in near the co-legislators saħni votaw. Eh, near the co-legislator, il-rapporter jaqbel u Monika ja kontra. Minnu favur, minnu kontra. Għan verifikaw għax la affarijiet mu mux ċari daqsek, din mux istess ħaġa. The co-legislator. What does it mean?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 it-tieni parti iġifiri, iġifiri mannix njer dukow legislator L-aħħar votazzjoni, sal votazzjoni finali mela. Jiena suppost qed insegwi dak li jagħmel ix-shadow, min huwa x-shadow? Għalija. Monika. Tajjeb. Komplu votaw. Kulħadd vota Zbatax favor. 14 kontra, 18 u 15 jiġu ġifiri. Mela il-rapport ġi adottat proset l-rapporter. Illi irrit jgħamil 30 sekonda l ohra Grazie ħafna. Jiena għet illi kelli bżonn 30 sekonda u nixtieq nagħmilek mistoqsija la votajtu fuq ir-rapport. Jiena nixtieq nirringrazzjakom tal-fiduċja anke dawk li votaw b'ċertu dubju. Nixtieq nistaqsik kux possibbli li titlob lis-Segretarjat Ġenerali biex jippubblika l-istudju ta' 2 ta' Settembru fejn xi ftit miċ-ċifri li semmejna u mamnizlin dawn ġew imqasma lil kumitat tal-budget u jina nixtieq li jkun hemm il-pubblikazzjoni għax forsi il-kumplament tal-Kamra tkun tixtieq ukoll tagħmel xi opinjoni fuq da, tagħti opinjoni fuq da. Tista' għalhekk inti jekk jogħġbok titlob is-Segretarja Ġenerali biex jippubblikaw l-istudju. Grazzi ħafna. Et euh, cette maison étant une maison de verre, euh, je crois que... Mela dan il-messagġ. Ma sibx li din tkun problema. Jekk tkun problema, mbagħad insaqs l-NSA, nasib li huma jkun jaf Monika Kirchbach. Iva xtaqt biss ngħid xi ħaġa li forsi daqsxejn kritika li PP ivvotaw kontra minħabba illi aħna konna tlabna l-rapporter li dawn l-aħħar ċifri mill-istudju kellhom ikunu inklużi u dan it-talba ma kienitx eh, mill-qwa minħabba illi dawn iċ-ċifri ma kienux ibbuk eh, pubblikati fil-kumitati kollha aħna kieku ma kellna lebda problema bil-ċifri bil illi bħalissa għanna u mux li kieku aħna prezentajna l-antiki u bħala t punt jina nix nejtu kol bħala spiegazzjoni tal-punt li jina naħseb illi Eh, insiba problema li nivota favur miżuri li ma jistaw xejnuna aħna palissa din situazzjoni fejn l-istati membri injoraw il-fat li aħna konna edin nivvotaw li aħna nishtiqu li kunem bidla fit trattat. U għadin raġuni jena naħseb li huwa diffiċli li aħna nkunu nistgħu nieħdu deċiżjonijiet fuq l-amministrazzjoni tal-Parlament Ewropew minħabba li l-Parlament Ewropew ma jista' jagħmel xejn fuq eh, dawn is-sirġidu ma l-istati membri fil-fatt li għandhom jiddeċidu u f'dak li għandu xieqsam dan il-25 studju naħna fil-fatt smajna illi kienu eh, kienu diġa ħarġu seba studji, tmin studji dan l-aħħar li ħarġu aħna rajna l-problema għada l-istess. Iżda din mhijiex il-problema tagħhom laqas eh, l-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna ma naħsibx li hemm għalfejn għodu niftu id-dibattitu dwar dan ir-rapport. Naturalment aħna nistgħu nsaqsu lis-Segretarju Ġenerali ħalli niskuraw li l-figuri kollha, ċifri kollha jkunu pubblikati ħalli plenarja tkun tista' jkollha informazzjoni kollha li għandha bżonn qabel ma naslu għal-vot. Mela, proset, xorta waħda l-rapporter, se nixtieq illi ngħaddu għal-rapport li jmiss, dan huwa r-rapport tas-sur Lavija. dwar l-izvilupp tal-fond ta' żvilupp Plurali. Kulħadd għandu l-lista tal-votazzjoni d-dimu. Mela nibdew bil nivvota fuq il-kompromess A. Għandkom it-test d-dimkom. mela minu favur. Grazzi minu kontra. Ħadd astenzjonijiet għaddit. Naddu issa l-emenda numru 6 rapporter wa favur minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet għaddit. Il-kompromess B minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet għaddit. U dan ikopru kull l-emenda numru 7 u issa nistgħu ngħaddu għall-emenda numru 8. Rapporter favur minu favur L-emenda 8 jew koll hija koperta jgħid il-President. Skont il-istatija l-emenda sabba biss jew koperta minn di, ma insomma. Tajjeb malek jekk tgħidu li hekk hekku. U daj wassalna s-sal l-emenda numru 2 minn ħadd ir rapporter dawk li huma favur kontra soċjalisti u l-gwi. Astenzjonijiet tajja pala din għaddiet. George Lyon irtira l-emendi kolla u anka il rapport ġvija għan nistaw nifutaw issa fuq il-rapport kollu kemmu. Kieġobkom mot elettroniku futaw. Eh, c'est très bien. Kulħadd vota tajjeb wis. 31 vot favur lebda stanzja u lebda vot kontra ġifiri proset li rapporter tajjeb wis mem lebda punti ħol illi aħna rridu nivotaw fuqu mela, Jem, xie trasferiment li rridu napprovaw. Giovanni. hemm xi trasferiment illi aħna rridu nivutaw fuqhom? Le, l-istituzzjonijiet l-oħra kienet di kif kienet? Min ħaj min ħaj tkellem dwar dan Edith jekk Jiena nirrappreżenta l-opinjoni tiegħu qed nitkellmu fuq 150,000 euro aħna u aħna m'għandniex eh, eh, pożizzjoni dwar di allura nixtiequ eh, nifutawkom nixtiequ ħaġu kasa biex tifutaw favur. Mela minnu favur trasferiment. Grazzi minnu kontra. Astenzjonijiet. Tajjeb, mela din dan il-trasferiment ta' daw kol mela. Dan iwassalna għal bqija tal-punti li kienu fuq l-aġenda tagħna u nisimgħu lil juta Għal punti 11 u 12. Forsi tista' tippreżentana daw il-punti jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Mela, jekk intom qed titlobuni sabiex nitkellem, jiena ħanerġa' nitkellem fuq l-aġenzija l darboħra aħna edin nitkelmu fuq eh, l-Aġenzija tal-Ferroviri, rridu nħdu pożizzjoni fuq dan, tom tafu li l-Kummissjoni ħarġet ir-raba pakket tal-Ferroviji u aħna nafu li jissa għanna l-proċess leġislattiv li beda fil-Kumitat ta' Trasport, beda sew, u miexi bħalissa l-Aġenzija tal-Ferroviji, apparti minn dan il- proċess leġislattiv li fil-fatt ħajbiddel ir-regolament bażiku u l-Kummissjoni din l-Aġenzija tal-Ferroviji l ta' e ta' kompetenzi ġodda. L-proċess għadu ma spiċċax u jena naħseb li l-iktar ħaġa importanti li aħna rridu inwaslu l-Kummissjoni. Nishtiq li kieku l-Kummissjoni nismawni, imma ma nafx jena forsi għandhom xaġa iktar importanti palissa. Jutta bis-sessa titkellem, jgħid il-President. Mela, kif għettilkom li l-Kommissjoni aħna nixtiequ ngħidulhom illi fl-aħħar ta' dan il-proċess leġislattiv aħna għandna bżonn ta' rendi kont finanzjar minħabba li jista jkun illi aħna ħajkonna bżon illi sala ħar ta' dan il-proċess leġislattiv ħajkun hemm iktar kompetenzi u dan ifisser li forsi jkun hemm bżonn ta' inqas ħaddiema jew iktar ħaddiema iżda il-Kummissjoni trid tanalizza dan kollu ħalli mbagħad tippreżentana l-aħħar rendi kont finanzjar jew proposta finanzjarja. Issa apparti minn hekk aħna naħsbu li dwar il-prinċipju tal il-parteċipazzjoni tagħna u l-relazzjoni tagħna mal ma dawn l-aġenzija importanti ħafna ġifiri it-tablo tal-ħaddima. Iva, aħna naqblu li l-aġenziji kollha anka dawk li għandhom kompetenzi ġodda għandhom kollu dan għandhom ikollhom dan il-wieħed fil-mija kull sena jew inkella 5 fil-mija minn sena 2013 sa 2017 li nizluwa għal livell 0, iżda huwa dak il-5% biss u mhux dan il-famuż perċentwal għal redeployment pool. Aħna kontra dan il-prinċipju għal din raġuni jiena naħseb illi mhijiex xi ħaġa tajba illi aħna lil dawn l-aġenziji nibnaqsulhom għal dan il-perċentwal żejjed. Apparti minn hekk fl-istess ħin jiena naf illi minnaħa tal-Kummissjoni li aħna din ngħidu nixtru ngħidulhom li aħna nix ħan permettu illi dan it-tnaqqis ta' wieħed fil-mija illi dan ħaj ħajaffettwa lil ħaddiema. Ħaddiema illi fil-fatt ħajkunu finanzjati mill aġenziji stat minn mizzati tagħhom stess. Aħna nafu li fil-fatt dawn qegħdin jagħtu ċertu servizzi l kumpaniji u jiena nixtieq ngħidilkom li dawn il-kumpaniji huma mħasbin ħafna li issa l-Kummissjoni ħadd prova illi tinterferixxi fil u tnaqqas mit-tablo tal ħaddima Jiena naħseb illi għawek mux bis għed nitkellem fuq uh, l-Aġenzija tal-Ferrovin, ndrizza l-kollegi kollha sadan li ħanejt issa jiena tkellimt mal-ħaddiema tal-IRDS e fil-fatt dawn l-aħħar eh, din l-aħħar ġimgħa huma qaluli u għamlu ċara illi dak kollu illi aħna qegħdin nirreferu għalih bħala trasport blajru, pereżempju u qegħdin naraw li dan tkun zida, hemm zida wkoll koll fil-bini ta' aeroplani. Dan huwa meddet ħafna jekk l-aġenzija illi tiċċertifika dawn l-aeroplani fil-fatt minn tkunx pożizzjoni li toħroġ b'mod maġġel u taqdi il-ħtiġijiet tal-industrija tal-industrija. Ġifiri, eh, din tmur kontrina xorta waħda ġifiri aħna nkun għamilna minn kollox sabiex navvanzaw l-industrija tal-aeroplani u tal-trasport bl-aero. Fl-istess jina aħna nkunu qegħdin innaqsu il-ħaddiema ta' dawn l-aġenziji li ma jkunux jistgħu jilaħqu mal-tiġijiet allura nkunu ċikubriku maħna tnamlu xejn, maħna ħanvanzaw xejn. Ġifiri aħna rridu noqogħdu attenti li dawk li huma responsabbli għas-sigurtà jassumu din responsabilità u li jekk il il-era aħna blesti illi ħantu għom din il-kompetenza fl istessin jien naqsu għom il-ħaddim, aħna nkunu għedin nitfaw għom l-ura, jkunux xistaw jgħamlu x sew jina dan dak li xtaqt fuq l-aħħar emenda li nressaq taħna l-kol kem aħna nafu illi għandu jkun hemm il-boards tal-ġestjoni, il-management boards aħna u kol fil-gruppi ta' ħidma u fil-approċ komuni aħna edna li mhux dejjem bil-fors irid ikun hemm li fil-management board ikun hemm reprezentazzjoni ta' kull stat membru fl-IRA dan huwa l-każ iżda forsi dan mhux tajjeb iżda minflok ma jkun hemm żewġ uffiċjali tal-Kummissjoni f'daq waħda sta ħajkonna erba' membri tal-Kummissjoni li ħajkunu preżenti fil-bord ta' ġestjoni naħseb li din hija xi ħaġa li vera m'għandniex bżonna ġifieri jiena naħseb li hemm bżonn li jkun hemm żewġ membri bħalma kien hemm qabel u dak li nkollu aħna ngħidu fuq l-aġenda aġenziji ġifir li jridu jaħdmu b'mod effiċjenti nkollu qed nippruvaw innaqsu l-ispejjeż zejda zda fl-istessin aħna din kollu nippruvaw innaqsu l-budget tal-aġenziji, għandkom tkunu tafu li dawn l-aġenziji iridu jħalsu l-spejs ta' trasport u l-spejs tal-akkomodazzjoni għal dawn in-nies tal-management board u iktar ma jkollna nies eh, illi ħajkunu membri iktar jidu jħassu flus ġifiri jena naħseb li żewġ membri rappresentanti tal-Komissjoni huma iktar milli biżejjed. Ġifiri din hija l-pożizzjoni tiegħi fuq eh, l-Aġenzija tal-Ferroviji sa jekk naqleb sabiex nitkellem fuq Berek fuq l-Aġenzija Berek, jena naħseb li għawek situazzjoni tinsab daqxejn xejnar ikolli ngħid minħabba illi l-pożizzjoni tagħna hija pożizzjoni illi hija interpretata f'rapport ta' ta' inizjattiva propja, għalfej dan mhuwiex eh, rapport leġislattiv. Aħna Mm, nafu li ntfajna daqxej lura rridu nħarsu lejn il-berek u il-berek f'xiex jikkonsisti bħalissa l-berek nistgħu ngħidu li qiegħed eh, mibni fir-ramel kważi ħajkrolla mhux qiegħed fuq pedament sod xejn u naħsbu illi dawk il-kompetenzi illi fil fatti nataw mill-awtoritajiet tar-regolamentazzjoni l ħajn taw lill-awtorità Ewropea din ħad tkun problema minħabba illi allura dan ifisser li l-berek hija eh, aġenzija li għandha tiħussib l-amministrazzjoni ta' dawn l-autoritajiet nazzjonali u regolaturi għal dan eh, il-komunikazzjoni elettronika biex ngħidu hekk. Ġifieri din hija aġenzija żgħira ħafna hemm 16-il persuna u li palissa qed ninvestu fija 3.5 miljun euro iżda fl-istess aħna rridu naraw li jkunu għedin jissatisfaw il-kundizzjonijiet kollha ta' aġenzija indipendenti ġifieri di ma tantx tamirx sens u jiena naħseb illi din mhijiex xi ħaġa tajba jekk aħna l-berek neħuwa milli eh, milli tkun aġenzija u nerġgħu ndaħlu dan ix-xogħol li jkun kopert mill-Kummissjoni mbagħad dan in-netwerk tar-regolaturi jkun irregolat mill-Kummissjoni jiena naħseb illi verament di tkun eh, l-aħjar forsi ħaġa li nistgħu nagħmlu rridu naraw eżattament Eh, x'nistgħu nagħmlu forsi jkun aħjar illi fil-fatt il-Kummissjoni tieħu dan ix-xogħol. Eh, naturalment il-Kummissjoni tittoffri koll bażi proposta ġdida ġifieri naraw eżattament x'nistgħu nagħmlu b'dan il-kolp amministrattiv illi hija pożizzjoni biss bħalissa sabiex isu jagħmel l-istess xogħol ta', ta segretarjat. Jiena naħseb illi nista' ngħid lina tal-fema simili għall-opinjoni tal-Kumitat minn fejn ġer li fil-fatt il-berek għandu ix-xogħol tal-berek għandu jerġa' jkun kopert mill-Kummissjoni. Grazzi ħafna, President, xtaqt ngħid xi ħaġa fuq l-Aġenzija Ewropea tal-Ferrovji ħaġa li hija l-qalbi Eh, l-għonet jena nir-ingrazzja senjura rapport, senjuta, għax verament turi dak li eh, messaġi li rridu imma xtaqt infakkar xi punti. Meta jena naħseb li l-ewwel qari ta' dan ir-rapport se tkun effettiva f'dan il-mandat u t tini qari eżatt wara fil-mandat fil-mandat li ġej. Naħseb punt importanti li nsibu għawnek hija t-tibdil revoluzzjonarju ta' dan il-pakket ta' ftehim. Jena, nispera li kunem eh, ftehim fil-Parlament u l-Kunsil. Issa, qed nitkellmu fuq il-parti eh, ta' responsabilità qed nitkellmu fuq 143 persuna din l-aġenzija hija aġenzija li tat il-pariri li tagħmel l-istudji. Issa hawnhekk qed ngħidula li tagħmel ċertifikazzjoni għal kull operatur tal-ferrovija għal materjal ukoll, għal apparat, għal l-apparat ta' sigurta li tkun kull l-aġenzija li tikkontrolla l-Aġenzija Nazzjonali, tittamel ix-xogħol u kol tal-kontroll eh, tal-ċentri ta' riċerka u affarijiet oħra żgur. Eh, Ġifieri qegħdin hemm biex qed nsemmihomkom. Mela, għal dan ix-xogħol il-ġdid fli qed naqblu fuq il-Kummissjoni qed titlob li innaqsu in-nies li jaħdmu hemmhekk li nsibu wkoll tajjeb spjegat tajjeb fir-rapport ta' juta u li mbagħad ikollha 27 um, post ta' xogħol ġdid. Dan ovvjament jinkwitana. Hemm bżonn nispjegaw lill kummissjoni Ewropea li l-annes tal-baġġiet li nsibu ma' um, dan il-mod ta' kif se tiġi riformata l-Aġenzija. Um, dak li għandna qudiemna mhux se jkun possibbli li din l-aġenzija kif inhi tagħmel ix-xogħol li għandha x'tagħmel aħseb wara kemm iktar għandha il-riżorsi biex tagħmel is-sigurtà fuq l-operaturi. Iġifieri, jiena nixtieq niġbet l-attenzjoni ta' dan il-Kumitat tal-Budget fuq din is-sitwazzjoni verament riskjuża għall ferroviji fl-Ewropa. Hemm problema ta' veru u għampast fil-budget. Edin fisqaq bejn l-annes finanzjarju u ix-xogħol li qed nippretendu tagħmel din l-aġenzija kif qalet anki juta imma meta wieħed eh, jistudja eh, dak li qiegħda tipproponi l-Kummissjoni għaw problema hawnhekk u jekk ma jkunx hemm emenda tal-annes finanzjarju jiena naħseb li eh, ma nistawx inkomplu bil-raba pakket tal-ferroviji fl-Europa għax inkella ma nistawx nibdow nħarsu lejdin il-kwissjoni kolla ta' sigurta. Grazzi ħafna. Iva ta' jepwis, jgħet il-President, grazzi ħafna Signora Rapporter, grazzi u kol għal-Dominik. Eh, dawn l-affarijiet huma importanti intom orejtuna eh, minn naħa ta' prinċipju, minn kien naħa ta' flus u budget. Issa, fuq dawn iż-żewġ dossiers, L-iskadenzi huma l-istess pala timetables, ġifiri għal kumitat tagħna l-istess kalendarju, deadline 7 eh, ta' Ottubru fil-5, il-vot 17 ta' Ottubru u fuq il-berek il-vot flittre se jisri l-4-5 novembru l-Aġenzija tal-Ferroviri Komitat ta' Trasport il-vot jisir fil-26 novembru l-plenarja d-na ma nafux. Tajjeb, tajjeb wis. Ninigrazzja rapporter u bekk nistgħu immorru għal punt numru 10 tal-Sur Plenkovic fuq il-font ta' ġustament tal-mondializzazzjoni wara li kien hemm ġifieri l-laqa tal-Komitat ta' Valencia. Grazzi ħafna. E, e, President, peress li jina mandiċ interpretazzjoni bil-Kroat, eh, għan nitkellem bl-Inglis. Eh, globalization. Qed nitkellmu fuq dan il-font li GEF qed nitkellmu fuq is-730 postijiet ta' xogħol li ħajjintilfu fil-entreprizi li nsibu fin-Nazzu, ġifiri fil-komunità ta' Valenzjana, numru ta' kumpanniji kellhom jalqu ħabba il-mondjalizzazzjoni, anki ġifiri fil-qasam tal-kostruzzjoni, il-produzzjoni tal-metalli, u bekk nispiċċaw bil-nis bla xogħol. Dan ta' daqqa ta' ħarta kbira li dan ir-reġjun inkwantu għal xogħol. Il-fondi li rridu nimmobilizzaw huwa nofs tal-ispejjeż totali ta' l-effetti żiena jew l-konsegwenzi li qed jisibati minnhom dan ir-reġjun fi Spanja. Il-Kummissjoni Ewropea reaġixxiet malaj wara li applikaw l autoritajt ta' Spanja dan kien sar f'April u l-Kummissjoni qed tipproponi deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill fis-16 ta' Settembru u ovvjament qed eh, tistenna l-approvazzjoni tagħna tal-Parlament Ewropew. Fuq deċiżjoni għandna deċiżjoni bħal tas-soltu klassika, ġifieri issa mindu eh, dan il-font ġi, eh, ġi imbeda aħna rajna talbit bħal dan għalhekk qed nitolbu li napprovaw din il-talba speċifika biex ngħinu n numru numru kbir ta' ħaddiema li tilfu l-post ta' xogħol li jerġgħu ngħinuhom biex jerġgħu jsibu postom fid-dinja ta' xogħol. Nirringrazzja il-Dipartimenti kollha li jenuni biex nagħmel dan l-abbozz rapport. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur rapporter. Mawx mistoqsijiet u laqas kummenti għalhekk ngħid li l-iskadenzi għall-emendi fuq dan il-rapport eh, jaslu għandhom jaslu sal ewwel ottubru il-voti sir fi 17 ta' ottubru għanna għawnek u fil-komitat ukoll eh, tax-xogħol. Employment. Issa bekk nistgħu immorru għal problema tal-budget. Għan Jensen, Trid tgħidilna ftit x'ħareġ wara li kien hemm laqgħa tal-koordinaturi fuq il-abbozz ta' baġit tal-2014 jekk jogħġbok? Iva, grazzi ħafna. President. Tres u iktar minn elf emendi mill-kumitati, mill-gruppi, mill-membri individwali kien hemm negozjati bejn il-gruppi dwarhom u issa edin naslu għal ftejjim fuq il-linji ta' pagamenti naħsbu li linja ġenerali se tkun maġġoranza li ma jaqblux biex ma naqbżux l-ammont. Dan, dan negozjati saru mal-Kummissjoni u, u kol mal-Kunsil fuq situazzjoni tal-pagamenti qatt baqa' affarijiet pendenti ma ovvjament ma nafux eżattament x'inhuma dak li għandna fidejna ma nistax niċċekkjaw kollox aħna nafdaw il-kummissjoni jgħidulna qegħdin jirnexxilhom sibu l-kaptu. Din hija sitwazzjoni. Imma fuq il-commitments li għandna ġifieri l-impenji li ħadna fil-budget, il-kummissjoni għaltinna li fuq l-elementa li għamilna fuq l-MFF jurina li supposti kon iktar flus għal riċerka l-edukazzjoni u innovazzjoni fl-2014 kif kien previst fil-bidu u dawn il-flejjes jitpoġġu mill-bidu mbagħad ikun hemm il-flejs li jitpoġġew wara għal programmi tal-enerġija. Għad xi kwestjonijiet ukoll ta' natura teknika ma jiena naħseb li nistgħu naslu għal ftejn fuq il-wieħed A ġifri politika ta' tkabbir l ta' emendi tal-Kwissjoni wkoll oritna li hemm iktar marġni ta' manuvra f'dan il-qasam, imma hemm inqas inkwantu għal fondi strutturali. U għalhekk hawnhekk f'dan il-każ iridu nirrikorru għall l-istrument ta' flessibilità biex isibu l-flus għal Ċipru u biex biex nkunu nistaw nissostitwix natu l-fondi għal għal dan il-program ta' persuni um, li għandhom ċertu bżonnijiet fuq il-politika tal-intern u ġustizja politika tal-kultura jiena naħseb fuq dan għanna naslu għal ftejim għatem diskussjoni fuq it-titlu numru 4 għax hawnhekk għandna qasam fej għanna għafas daqxej stretwis. Et naraw li hemm il-flus għal-Palestina, affarijiet oħra li l-gruppi jixtiequ li namlu. Naħseb li qegħdin nersqu lej il-fatt li nużaw l-istrument ta' flessibilità għal politika barranija biex inkunu nistaw verament nilqaw ix-xewqa ta' kulħadd għanna budget stret ħafna għall-amministrazzjoni u dan kollu jiddependi wkoll fuq il kazit il-qorti. li qed jiġu deċiżi bħalissa. Milli jidder il-Kunsil se jitlef il-każ li għandu l-qorti dwar il-regolamenti tal-pagi tal-2010-2011 ċifri skont il-sistema metod. Għalek rridu nsibu il-flus biex nifinanzjaw dan kollu din se tkun problema għal istituzzjoni diversi. Ix-xewqa u koll li li rappresentanti speċjali ma jibqawx mal-politika barranija ma jisiru parti mal-amministrazzjoni, ħaġa naturali fl-opinjoni tagħna, għalhekk hawnhekk ukoll għandna press se jkollna eh, pressjoni fuq l-infiq tal-amministrazzjoni. U qasam għal li huwa problematiku huwa għal eh, għax-xogħol prioritarju Hawnhekk għandna budget lines li m'għandhomx eh, bażi legali edhe eh, ġodda jista' jkun li jkun hemm bażi legali imma hawnhekk ukoll qegħdin nippreparaw nħejju pakkett li jirrifletti ħafna ideja ġej minn gruppi differenti, minn komitati differenti bil ammonti ceilings li għanna li ovvjament jirrestrinġuna imma jina naħseb li nistaw naslu għal soluzzjoni fejn laqaw il-femit ta' kulħadd anki jekk nikkonsidraw dak li tatna parir il-Kummissjoni dwar dak li huwa possibbli li jsir u le ċifri meta jaraw per eżempju li hemm xi proġett li diġà jistgħu jisibu l-finanzjament għalih minn x'imkien ieħor. U bekk ċifiri nistgħu forsi naraw li nissodisfaw il-membri. Jina naħseb li nipreparaw ruħu l ruħna għal vot il-ġimgħa d-dieħla u qed naraw li l-Parlament qed jagħmel xogħlu skont ir-regoli aħna qabilna għal dwar il-żmien ta' programmazzjoni li ġej anki jekk l-MFF għadu ma ġiex votat imma aħna żammejna mar-regoli. U konna wkoll modesti fit talbit li għamilna jina għalek nir-ingrazzja minn qalbi ix shadow Reporters u il-membri tal-istaff għal xogħol siwi li sar. Jiena naħseb li issa wasanna għal soluzzjonijiet komuni. Ġifieri li naslu għal vot li ma jkunx komplikat iżejjed. Grazzi ħafna. Donc, comme l'a indiqué Anne, en ce qui concerne le budget de la Commission. Grazie ħafna Anne Kif qalet il-Komissjoni, il-Koordinaturi qegħdin jagħmlu il negozjati tal-budget fil-rigward tal-istituzzjoni differenti Monika għamlet ħafna progress għandha l-unanimità e, eh, wara waraja u George Lyon kellhom eh, konċiljazzjoni fuq il-budget Ewropew mal-Burro tista' tagħtina taqsira ta' dan iva eh, il-ħaqna qbil flimkien mal-burro. 3.3 miljon uh, għal uh, l-staff illi ċertu pozizjoniet jistaw uh, jiġu trasferuti fl-aħħar tas-sena l-ispejjeż fil-qasam tal-computers u l-modernizzar tal-IT nistaw nifrankaw 2.0 e, miljoni il-passa e, li ma kienx daqsek pozittiv kien illi rridu innaqsu 2.2 e, miljoni mill-delegazzjonijiet iġifiri naqasna il-budget għal 1.9 fil-mija zeda għamilna miżuri prudenzjali biex inkopru l-spejjes ma marbuta ma l-istaff minħabba il-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja. Iġifiri, dik u kol konsidrajnija aħna biex ma nispeċċawx f'pożizzjoni meta ħazina, eh, meta il-sentenza toħroġ f'Deċembru għall-istess raġuni bilna li tkun irresponsabbli anka njeze semmita di li wieħed neħi l-miżuri kollha prudenzjali jekk eh, meta il-koll nafu li ħatoħroġ is-sentenza mill-qorti u Ġifiri aħna pjanawna, pjanajna għal-dan l-ammont irrit jiġi koprut mit-trasferimenti. Inkella l-affariet ma jkunux possibli l-wet jamilom. Imbatem puntiħor fejn aħna rġena dorna l-ura lejn il-proposta tal-Kommissjoni. U għawnek għet nitkelmu dwar il-burro soltu jgħamil tnaqqis u dorna l-ura lejn il-figuri tal-Kommissjoni fil-fatum bat eh, dorna u koll għal eh, servizzi tal-azzjonijiet esterni kena unnek eh, għanna uh, bżon namlu dibattitu ma lafet u koll pero din ħajkola t-senna sal-sena diħla, mis-not nitwal dettalji individuali ħajkonna ħafna ovvjament diskussjonijiet eh, jaħarqu mal-Kunsill. Il-problema essenzjali hija innu ta' marġini jekk sentenza toħroġ kontra tagħna Allura, umbat, eh, fl-2014 musa jkonna bizzejiet flus eh, marġini biex nifinanzjaw il-budget memx iktar mistoqsijiet. Tajeb mawx kommenti, nishtiq li nkomplu dak illi intqal. Eider ti titkellem. Grazzi ħafna, President, jiena tlabt il-mikrofonu biex nikkommenta mm, u naddi naqra kommenti fuq laqa li kenna. Hemm xi ħaġa li tħassibni naqra il-ġimma diħla f'dan il-komitat irridu nieħdu deċiżjoni mhux fuq l-impenji għax rapporter qalu li ħan wasan għal-ftejim emmek fuq il-pagamenti bħala kap tal-grupp ta' soċjalisti jiena ma nafx kif se nivvota, ma nafx kif inhi is-sitwazzjoni. Kenna din il-laqa mal-Kummissarju kenna xi eh, ftit punti li ġew iċċarati fir-rigward ta' ċifri ma mhux fuq kollox u eh, għalhekk jiena nix inkun naf eżattament kif se nħallsu il-pagamenti. Ma nafx isna tlabu xi logħba poker hawnhekk u jekk qed tlabu logħba poker aħer ikonna strateġija ġdida biex nkunu serji, rridu nkunu nafu eżattament, eh, eh, rridu nkunu nafu eżattament eh, il-livelli tal-pagamenti li nkunu għadin nivutaw fuqhom. Jekk dak il-affarijiet li mhux qegħdin għom din is-sena u x'se jkunu koperti s-sena d-dieħla, ħadd ma qed jagħti risposti ċari. Naħseb jina mux qed jagħtu risposti ċari mhux għax ma jafux il-figuri mhux ma jridux. Se nagħmlu aħna ħanitolbu l-aktar flus għal pagament inżommu mal-figuri tal-Komissjoni, inżommu ma dawk tal-Kunsilju ma xi biljun anqas. E, X'pożizzjoni ħan adottaw m'għandniex informazzjoni kif iridu nagħmlu xogħolna lura. Grazzi ħafna ide. Mela. Kif qed fakkarna qed fakkarna Ire. Aħna nafu li għanna skadenza stretta ħafna laqa tal-koordinaturi um, nhar it-tnejn bejn l-erba u s-sitta ta' filax xija nasab jirna xina nsibu kamra u koll. Nivutaw fuq l-emendi fil-Kumitat tal-Budget l-erba u l-ħamis imma uh, dawk iż-żewġ tiġranet li għandhom intom għandkom tkunu disponibbli fi eh, disponibbli fihom, jiġifieri shadows u rapporters nhar it-tnejn iridu jaqblu fuq l-istrateġiji li ħajużaw fuq il-pożizzjonijiet tagħhom u fir rigward tal-komplement tal-affarijiet eh, tal-ftejim eh, irid isir biex is segretarjat ikun lesta l vot anke jekk ikun hemm il-kompromessi jew votazzjonijiet fi blok, eh, dan tajab ukoll. Iktar ma naqblu malajr, iktar aħjar, u ovvjament tija fidejn ir-rapporter biex dawn jagħmlu il-parti kollha tagħhom jiena eh, disponibbli għalikom meta jkollkom bżonni eh, jiena qiegħataw, imma huma il qed imexxu barra dak li għalet li għallu żewġ reporters nixti intikom xi ftit informazzjoni oħra fuq il-punti 5, 6 u 7 tal-aġenda tagħna. Iġifieri Giovanni tela issa imma bażikament jina nistanati nagħti taqsira għedin nitkellmu dwar il-budget eh, ta' emendatorju tal-2000 eh, budget u eh, l-lini wa dak li huwa marbut mal-MFF. Il-problema hija tieni parti tal-EAB EAB tnej li saret tminja kif għalet jider il-Ministru Litwan fil-Presidenza għalinna li il-Kunsil jilħa għall-obligi legali u l-ġimma l-oħra fil-Vilnius il-President tal-Litwan eh, er, laqa l-Kumitat tal-Baġitu għalinna b'mod preċis u b'mod pozittiv illi din il-problema tista' tiġi solvuta skont kif jixti il-Parlament. E ġifiri dan huwa impenn kbir minn tal president tal-Litwanja u issa rridu naraw kif se taħdem fil-prattika din barra minn hekk. Kien hemm mill-inqas tliet eh, tliet budgets eh, emendatorji oħrajn b'effetti differenti. L-ewwel net kellna n-numru 6 illi għandu xaqsam matħul. Is-sitta fis-sitta l-Kummissjoni qiegħda tgħid illi il-rizorsi propri tradizjonali ġifiri il-dazzi ta' dwana ħajjon so fl-2013 taħt il-previżjonijiet uh, tal-sena id-doħra, sena l-oħra. Dan ifisser illi automatikament, matematikament, irridu nżidu fil-rizorsi tal-GNI għax id-definizzjoni tal-GNI hija kumpens għal rizorsi l-oħra meta dawn jaqgħu Iġifiri biex inħalsu għal nefqa maħsuba fil-budget. Il-budget irrit ikun ibbilanċjat u dan ifisser illi jrid ikun hemm żieda ta' 2.7 biljun fil-kontribuzzjonijiet tal il-GN9 fl-2013. Eh, tistaw timmaġinaw xie tfisser din għal-ministri il-ġifiri rridu jisibu 3.9 biljon u 2.7 um, biljon għal uh, il-tnaqis uh, fitħul minna ħat dazzi ta' dwana. Nimmaġina li l-ewwel uh, round fil- um, kumitat tal-budget fil konsil ma sareċ pafna entużjażmu kif uh, kif uritna bl-istess entużjażmu ta' Monika Holman. Mbagħad għandna l-budget emendatorju numru 7. Tiġa qed uh, semmejtu dan jiena. Dan huwa intenzjonat li l-ħaq rekwiziti ta' tliet pajjiżi biex namlu tajjeb pal fatt illi il-President Van Rompuy għamillhom wediet fit ta' frar tal-2013 meta l-Kunsill Ewropew qabel fuq l-MFF u e, issa dawn il-wediet ma jistawx jinżammu dawn it-tlet linji tal-budget tal-budget illi kienu intenzjonati għal għanijiet il ma kinux imnizla fil-fat fil-rebate tal- Renju Unit. Suppożan il-budget emendatorju għat isolvi din il-problema komplikata. Il-rapporter ħas li din hija kussjoni tal-MFF imma uh, u għalhekk aħna rridu nivvotaw fuqha meta nivvotaw għall-MFF. Jekk ma nistax nivvotaw fuq l-MFF, allura ħajkun għan nistennaw anka biex nivvotaw fuq il-budget emendatorju. Fuq il- ħajkun hemm eh, disa wieħed żgur dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà biex inħallsu għal eh, dan li saru mill-arar bażikament eh, fil-Ġermanja u anka forsi fl-Awstrija anka f'pajjiżi oħra xi erba' miljun euro il-mekanizmu ta' ħafna drabi dan ikun il-fuq mis-ceiling imma dan kollu mhux se jissimplifika diskussjoni mal-Kunsilla xemma eh, miljuni xa tridu jinsabu għal 3.9 tal-DAB8 u għal DAB6. Mela, Fil-laqa tal-koordinaturi nhar it-tnejn eh, eh, nidiskuta daw l-affarijiet għandna jumejn mela biex nivvotaw jekk irna xina neħesu l-affarijiet f'ġurnata u nofs eh, nifqu hemm. Imbagħad inkomplu nimiraw biex nivvotaw fil-tini parti tal-Strasburgu ġivri 23 fuq il-ftejmi interistituzjonali fuq il-regolament tal-MFF, il-votazzjoni legali fuq l-MFF, il-votazzjoni fil-plenarja tagħna fuq il-budget tal-2014 u il-budget emendatorju li huwa marbut ma' dawn iż-żewġ kustjonijiet partikolari u probabbli wkoll eh, regolamenti leġislattivi dawk importanti dwar il-kontenut tal-politika li tittiġi finanzjata mill-MFF. Jekk tiftakru fir rezoluzzjoni tagħna tal-bidu tal-Ulju fuq l-MFF aħna edna illi ħanivvutaw fuqha di e, imma bżewġ kundizzjonijiet l-ewwel net il-3.9 biljun fil-DAB 8 U it-tieni, jekk ma jkunx hemm problema fir-regolamenti leġislattivi li għandhom konsekwenza fuq il-budget, jiġifieri dik tal-kep u tal-kozzjoni fuq tal-bidja tal-għodu għalunna li it-trialogu spiċċa u issa hemm bil politiku għalhekk jidher illi ma hemmx oġġezzjoni eh, jew ostakli fir rigward tal-kep fuq il-politika ta' okkażjoni baqa' ħafna politiki li ma sarx bil fuqhom mod partikolari l kondizjonalità makroekonomika. U il-problema tal-riservi tal-prestazzjoni żewġ suġġetti li għadhom qed jiġu negozjati. L-impressjoni tiegħi din hija waħda personali hija illi ħajkun hemm kompromess eventualment fuq dawn l-affarijiet, il pozizjoniet huma differenti, naqra l-bot minn xulxin, imma eh, kellna bizzejiet trialogi sissa biex eh, nidraw l-affarijiet u nistaw anka naqtaw kif se jispiċċaw l-affarijiet. Imma dawn irridu għan fil-ġranet li ġejjin u l-ġimgħa deħla żgur kunu nafu ħafna aktar dwarhom u eh, mbagħad il-President tal-Parlament ikun jista' jekk irid jara jekk eh, u x'se jagħmel xi grupp ta' kuntatt ieħor jew inkella eh, soluzzjoni li qed jippjana tiegħu biex jiġbor it-tlet presidenzi il-presidenti tal-tlet istituzzjonijiet eh, jagħmel dan jista' jkun li forsi anka jibdel il-dati kun hemm bżonn sezzjoni tal-Strasburgu. L-aħħar punt mela il-bini. Monika, tista' tgħidilna xi dwar dan? Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel net jiena naħseb illi għana daqsxejn ta' problema serja. Għandi l-kollega tiegħi wkoll illi edha fuq l-istess problemi nixtieq l lilkom il-kol tal-li qed tappoġġawni għanna kas li aġenzija partikolari minkejja li aħna kena informazzjoni eh, kontra u kellhom pissija biex ma jagħmlu hekk xortu għadha kisru il um, istruzzjonijiet tal-budget abżur budget u għal numri sommom gbar ta' flus krew bini minn kellek l-om kienu jilom jafom sena minn kera aħna batnilom ħafna emails ta' twissija u ħafna eh, twissijiet oħrajn li aħna fil-fatt nishtin ringrazzja ħafna li jutaħawk tal-issa fl-ħar għanna dawn iċifri fid-dejna tant tanna mistoqsijiet l-leba li aħna illum il-ġurnata naħseb li nistaw nejdu għabitċar li aħna ħorġu opinjoni u nishtin nejdilkom u koll illi fil-fat taħjar intikom ftit eh, idejat li għajmu li ġismi xewk xewk, l ewwel net aħna rajna illi fil-fat l ewwel bdew jikru solar solar, bdew ħalli mbagħad huma pruvaw illi jużaw dawk is-solari u anka ta' taħtom ħalli bekk huma fil-fatt jinterpretaw dan kollu b'dak il mont illi fil-fatt hemm ċertu tħul illi ma jistax ikun eh, iddikjarat mbagħad jekk intom ma tifmuwix dina ħadd mu ħajjifhimha. Ġifieri, illi jekk aġenzija ħad tkun permessa illi tagħmel xi ħaġa, jekk naħseb li aħna nistgħu naqbdu u nippakkew nitilqu għax Eh, bħala komitat tal-budget, għax żgur li ma nistgħux nippermettu affarijiet bħal dawn fil-ġejjin. Jekk aħna nippermettu li pereżempju fuq solar, jekk kun maqsum f'tliet partijiet kollu, parti li jkun eh, mikri u għal kull parti li jkun eh, mikri tkun titħallas għalli. Naturalment hemm ħafna kwistjonijiet pendenti, il-każ mhuwiex ċar u jekk aħna naralzaw il-kerat kollha il-ismajna aħna najn l ewel kera kienet fl ewel ta' frar u mbagħad t tieni waħda kienet edha għal frar ta' frar kollu mbagħad l-oħra kienet f'Marzu u l-aħħar waħda f'Awissu. U laqqas biss kien hemm id-data preċiża dwar il-kontratt tal-kirja. U għana nafu illi in-notifika tal-numri forsi l-qasbis kienet in-notifikata ġifiri aħna nafu illi f'daqqa waħda Per eżempju, rajna li kienem referenza fl ewwel paġna, sambat fil-paġna 14 rajna li kienem xi referenza vaga għal xi ftit metri kwadrati oħrajn li kienu mikrin. Ġifieri din miex miċara ċara xejn aħna din nipprovaw eżattament min jista joħroġ b'din il-kalkolu tajjeb anke forsi aħna nirrikjedu l-lajnuna tal-Ewropa li jena naħseb illi fil-fatt irridu noqogħdu attenti ħafna ħalli aħna noħorġu eh, regoli ċari fuq notifika kif għandha tidher jiena naf li fil-fatt aħna diġà pruvajna niċċaraw l-affarijiet aħna għandna wkoll ċertu mistoqsijiet diffiċli rridu nsaqsu lil nfusna aħna għandna hekk parti li għandha x'taqsam mal-budget hemm ukoll ċertu emails li aħna rridu nibatu lill EBA. U jiena fil-fatt qed irrifjutajta b'mod ċar asna kemm il-darba. Petra u koll eh, verament eh, maħabba li vera rrabjat darba kitbet eh, e-mail rrabjata ħafna, mbat it-talba reġaġet f'Diċembru mbagħad rġajna ktibna email twila ħafna li aħna nixtiequ nkunu notifikati u sissa dan għadu ma sarx kija li aħna f'Diċembru konna rġajna batna din it-twissina mbagħad fl xorta waħda mingħajr il ebda notifika xorta waħda kien dan il-kirja li saret dan il-bini, u aħna nistaw naraw li dan huwa l-iktar bini oli tal-Unjoni Ewropea jekk dan huwa il-kas. Ġifieri jiena naħseb illi verament hemm ħafna u ħafna spejjeż għal kull metru kwadratu jekk noqogħdu nikkalkulaw qegħdin nitkellmu bejn 800 u 900 eh, euro jiena naħseb illi fil-fatt dawn mhuwiex ċifri żgħar. Fi Franza wkoll kien hemm eh, problemi simili jkolli ngħid li każ bħal dan qatt ma rajtu qabel nikkritika ħafna din il-kwistjoni aħna verament noqogħdu attenti aħna li tżawa sew din is-sitwazzjoni ma nistax nifhem li verament dan jista' jkun permess u naħseb li verament aħna rridu nkunu notifikati u kien hemm min qal li aħna bħala reporters ma rridux nkunu notifikati. Nixtieq ningrazzi ħafna lil kollega snerbi ħata tal-li verament enit nibla poċu u grazzi ħafna eh, inti naf li wkoll għandek ħafna mistoqsijiet għal dawn il-prezentazzjoni ta' ċifri illi mhux dejjem kienu prezentati sewwa u mod komplet u laqas biss jaqblu ma' xurxin ġifirina kull ħaġa li ngħidilkom. tilkom din mhix xi ħaġa tad-daħ anzi kważi tal-biki u diffiċli ħafna. Danke Monika, das ist die Europäische Bankenaufsicht. Iva, ħna din nitkellmu fuq l-awtorità ta' kontroll bankarja Ewropea. <laughs> Ma nafx jiena jekk hux qed verament tkomplu jagħmlu l-affarijiet li ilhom jagħmlu ta' snin saħħa ġifieri fattu. Grazzi ħafna jiena nixtieq ningrazzja lil kollega tal-għajnuna tagħha. Jiena naħseb li smajna biżjed dettalji dwar din is sitwazzjoni naħseb li iktar ħaġa importanti f'dan il-kuntest huwa li aħna narfu l-fatt li dejjem konna informati tard ħafna, allura kellna il-possibilità li nieħdu azzjoni biss wisq tard. Għal tinraġuni aħna rridu naraw u nejdu l kulħadd li dan mux il-mod li aħna nissaw nkunu trattati, na wis nibżaw kol minn dak l ħajġri il-qoddim minħabba li aħna nafu li huma provaw minn kollox sabiex jagħmlu dawn il-kollum dawn il-kontratti tal-kiri. U jiena nixtri kolli iktar dettalji dwar il-tender li ħajoħroġ il-qoddim minħabba li huma suppost kellhom jiċċaqlu fis-sena 2015 minn dan il-bini u dan iż-żmien daqt magħna u ma nafux Jekk, per eżempju, xħajkun hemm xi ftit kondizzjonijiet fuq il-notice li huma jridu jagħtu, naħseb li jridu jħallsu xi multi wkoll jista' jkun wis nibża illi hemm ċertu klawżoli illi huma daqsxejn problematiċi fil-kuntratti stess u naħseb li ħajjin spiċċaw inħallsu ħafna flus minħabba li huma ħajjitilqu mill-bini fit-tali perjodu li ddaġidew li jitilqu. Ġifri naħseb illi l-Aġenzija trid tibda tilab skont ir-regoli, tibda timxi skont ir-regoli huma l-Aġenzija tal ibija li suppost huma responsabbli għal banek u għal kontroll tal-banek ġifri anku ma rridu jsegwu regoli. Grazzi ħafna, jkolli ngħid illi sabiex impoġġija eh, mod diplomatiku daqxej sorpriża. U naf illi l-bini f'Londra huwa li ħafna iżda aħna rridu verament eh, kif inti prezentajt eh, u suġġerejt aħna naraw kif nistaw nanalizzaw is-sitwazzjoni u mbagħad naraw illi fil-fatt aħna nkunu nistaw naslu għal konsekwenzi li għanna bżon ħalli bekk aħna nħossu din il-pressjoni u fl-istessin aħna ma nix nemnu illi fil-fat l-affarijiet aħna ma nafux kif jimxu. U huma jaħsbu ara dan din rapporter u hija sa xi darba sa mhux xorta. Hekk jaħsbuha huma, ma naħsibx li għandhom idea illi fil-fatt wara kull rapporter hemm il-Parlament Ewropew jew għan il-Kumitat tal-Baġitina ma nistax nifhem kif din il-ħaġa mhumiex qed jifhmuha. Tajjeb, jiena nikem ħattazzjoni tajba minħabba illi jiena għandi kitbuli għawek li għaw nis mill-LBA tistaw jek jġobkom ġustifikaw l-azzjonijiet tagħkom u tispjegawna daqsxejn x'qed jiġri mawħat jekk jogħġbok. Fidejk, tista' tgħidilna x'ismek ukoll? Uh, my name is Adam Farkas. I'm the executive director of the Jina direttur eżekutiv tal-EBA. <laughs> Grazzi ħafna tal-li qed titun l-opportunità li nkun magħkom l-lu, u nispjegalkom fil-qosor xiftit mill-fatti u dwar tħassib illi għadha kemm sprimit is-Sinjura Holmeyer, xedha reporter l-għonet sabiex nispjegalkom xi sitwazzjoni poġġielkom l fis-sitwazzjoni fil-kuntest kif tafu meta l-Awtorità tal-Bankarja Ewropea kienet stabilita fl-ewwel ta' Jannar 2011 id-deċiżjoni tal istabiliment kienet approvata daqsxejn tard. U d-deċiżjoni kienet tgħid li l-Aġenzija kienet ħatiret jew tieħu f'idejha il-kontratti tal-Kumitat tal-Livell 3 li kien bazat f'Londra. Aħna nafu illi fil-fatt il-ġestjoni tal-ġenzija kien daqsxejn tar ta' din raġuni aħna rajna illi fil-fatt il-direttur inaqat magħna meta l-Aġenzija kienet diġà bdiet taħdem jiena bdejt naħdem f'April ta' sena 2011. L-Aġenzija meta kienet imwaqfa wirtet dawn il-kuntatti ta' Kiri. Għalbini fejn aħna stabiliti bħalissa l Il-kuntratti illi aħna uritna, u anka jien personalment urittom, kien solar wieħed ta' bini partikolari u terz ta' bini ieħor li sinjura Eh, Holmajer irreferit għalih bħala parti minn dan is-solar. Dawn il-kontratti il-kol kemm huma kienu ħajskadu fis-sena fl-aħħar tas-sena 2014. Iva mela ħan nsemmih dan il-punt. Dawn il-kontratti kienu firmati u kellhom jiskadu sal-aħħar tas-sena 2014. Ma kien hemm l-ebda multi illi kellhom jitħallsu jekk il-kontratt il kontratt imma jirġax ikun imġeddet wara li jiskadi fl-ħar tas sena 2014. Dak illi aħna minna u permettu li wkoll illi nsemmi illi kien hemm pawża li aħna xtajna nagħmlu s-sajf li għadda, allura aħna meta bdejna naħdmu f'dan l-aġenzija ġdida skont ir-regoli finanzjarji aħna ftaħna tender miftuħ ħalli bekk nazlu advisor għax Republiku ħalli bekk nipruvaw insolvu l-problema tal-proprjetà tal-Aġenzija minħabba li il-pjan ta' stabiliment li kien maħsub kien maħsub li jżid b'mod sinifikanti l-ammont ta' ħaddiema meta jiena bdejt naħdem kien inqas minn 30 ħaddiem u llum il-ġurnata għandna iktar minn 100 persuna li jaħdmu magħna u għandna il sekondis u għandna l-consultants li jaħdmu magħna kif ukoll esperti nazzjonali ħin kollu ġejnu sejrin. Aparti minn hekk aħna eh, qegħdin norganizzaw laqat ukoll sena li għaddiet aħna kellna 250 laqa mal-esperti nazzjonali u aħna konna qed nilqgħu 5000 persuna f'sena fil-bini tagħna, ġifieri. Dak li ħana konna qegħdin nagħmlu dak il-ħin konna qed naraw aġenzija li kienet qiegħda tikber. Aġenzija li wirtet ċertu ftehim ta' kiri ta' bini f'belt li hija belt li tiswa ħafna flus il kulħadd belt eh, għolja Aħna rajna xofra is-suq rajna xkiru l-possibiltajiet sabiex aħna fil-fatt u l-Aġenzija minn dan il-bini illi qegħdin fih u jiena ħajkolli ngħidilkom l-iktar mod sinċir dak li ġara kien illi Sal meta wasal il-waqt illi aħna rajna l-opportunitajiet, xinkun l-opportunitajiet u aħna kellimna l-Senjura Holmeyer, aħna ma kenniex bizziet iktar ħin sabiex noħorġu permess ta' din il-klawzola tal-breakout, ġifiri aħna konna tard dik kienet ċara mistax nevita l nejda U raġuni għalfejn sar dak kien minħabba li aħna konna nippruvaw negozjaw kol kondizjonijiet aħjar sabiex inċaqalqu l-aġenzija mill-bini li għada fija bħalissa. U meta ġara da, aħna marna nexxilniex ikona suċċess f'dan il-negozjati. U allura kellna fil-fat nikru il-binja l-ġersin oħra. U għallura kellna nsibu soluzzjoni short term, ġifiri provajna ħna nifmu it-ħassib tal-parlament u nishtinnejt li ħna nirrispettaw bisieħi l-opinjonijiet li huma espressi u għanna nirrispettaw u kol regolamenti finanzjari għal din raġuni aħna deċidejna li dan il-proġett tal-uffiċju. Aħna nifirdu f'żewġ soluzzjonijiet waħda għax short term u l-oħra l-long term. Aħna għazilna soluzzjoni xortem għalek aħna kena bosta kontratti differenti li kienu firmati u xtaqna li nespandu l-uffiċi skont iż-żida tal-ħaddima. Iżda għabbażi ta' kontratti illi ħaj jiskadu fl-axħar ta' sena 2014 ħalli bekk aħna nevitaw illi konna proċedura miftuħa ħafna għall-għażla ta' din l-aġenzija. Ġifiri, aħna dak li għamilna kien illi ħadna eh, solari oħrajn mill-bini, kultant aħna ħadna fidejna u kol eh, solari illi eh, kienu abbandonat meħattijħor, ħadna u kol amara minn solari oħrajn, u anka ħadna kontrol ta' żewġ partijiet l-oħra da dak il-solar fi aħna kanna third biss. Aħna bħalissa, għazbissanna għanna fejn iċċaqal u f'dan il-dan il-bini, u il- metru kwadru għal um, medju għal ħadima tagħna huwa ħafna inqas mill-medja minn kif suppost il-kuntratti kollha li firmajna ħajskadu fl-aħħar tas-sena 2014. Umbagħad aħna ikkonsultajna ma' diġi Markt li konsulta ma' diġi Budge illi fil-fatt tkellem ukoll dwar proċedura fi dan il-Kumitat tal-Budget imbagħad aħna referejna għal proċedura long term li aħna dal-waqt ħan ibdewa ħalibek insolvu din il-kwistjoni malli eh, il-kontrat jiskadi fl-aħħar ta' sena 2014. Naturalment, aħna rċivejna bosta mistoqsijiet sabiex aħna niverifikaw din l-informazzjoni anka dal ħodu dwar din il-notifika u din il-mistoqsija rċivejnija bil-miktub dawn il-mistoqsijiet ħan rġbuhom fid-dettal untukom iċ-ċifri kollha li tlabtuna ħalli nkunu kemm jista' jkun trasparenti qudiem il-kumitat. Naħseb illi Nista' niqafaw tama li ma bużajtx minn ħin tagħkom u mill-attenzjoni tajtuni, grazzi ħafna tal-opportunità li tajtuni sabiex nesprimi ruħi. Weda baħna nixtieq nerġa' ngħid illi aħna lesti illi meta tridu flima laqa tridu aħna niġu ħalli nispjegalkom dak li aħna minna u dak li għandna l-intenzjoni nagħmlu. Ġifiri manna l-ebda intenzjoni li nevitaw il-liġi jew niksru il regolament u jew nagħmlu xi ħaġa li tmur kontra l-ispirtu u l-an ta' regolament. Erstmal vielen Dank für Ihre ähm, Erklärung. Ich habe begriffen, dass Grazie ħafna ta' din l-ispiegazzjoni jena kif fimt din l soluzzjoni ta' short term ħatibqa valida sal-aħħar ta' sena 2014, ċifiri din soluzzjoni short term, qed li ħatibqa valida sas-sena 2014, sal-aħħar ta' din is-sena. Aħna kważi wasalna fl-aħħar tas sena 2013, fl-aħħar tliet xhur kważi. Diġà hemm bini alternativ li intom analizzajtu li rajtu ħalli bekk intom eh, tippruvaw u fihom is-Sinjora Holmajer ukoll għandha bosta mistoqsijiet għalik. Inti mux qed tirrappreżenta aġenzija ta' tnejn min-nies. Aħna għandna ħafna eh, esperjenza bil-fatt li hemm ħafna ġenziji li u minn dinja l jena jiena nixtieq insaqsik il-proċess fiex wasal u fiex wasaltu eżattament intom fl-analiżi tal-proposti tagħkom. Il-Sinjura Holmajer qalet li kull darba li intom fil-fatt wessajtu l-bini għal solari ieħor intom fil-fatt kontu tajtu 110.000 euro kull darba lil-consultant. Issa Monika jek joġbok, Iva skużani, jina dal-waqt ħajkolli nitlaq minħabba li naqbat l-aeroplan, pero nishtiq eh, insaqsi ħaġoħra jina nishtiq bitċar illi per eżempju il-kontrat tal-530 OBS sal-ħar ta' sena 2014. Qed e, naraw li dan jammonta għal 400.000 euro. Il-lamara titla għal 213.000 euro. Il-property advisor għal sena u nofs jgħat jirċivi 111.000 euro. U jiena qed nara illi fl-aħħar tas-sena 2014 intom iddeċidejtu illi fil-fatt jekk intom ma tibqgħux għaddejjin bil-kera ikolkom din il-multa li tidu tħallsu ġifieri eluf miet eluf ta' euro xi ħamsin madwar ħamsin elf euro u l-VAT sterlina, nsi skużawni, intawa qegħdin titkellmu li għandna din konsultazzjoni ma' DJ Batch u ma' l-kom eżattament dwar regolamenti. F'Mejju tas sena 2012 jiena kont tlabtkom sabiex tinnotifikawna da kulli intom għatkom kemm ispjegajtu ma kom xill intom fjannar fi frar xorta wahda kontu tafu xini situazzjoni iżda xorta intom ifirmajtu ċertu kontratti mkelli kontu tafu li t-notifikawna minkejja li fil-fatt provajtu s-saqsur il kulħadd minn ta' tas-sena 2012 intom kontu tafu li tidu tkunu notifikati Iżda qatt marġivejna notifika jkolli ngħid li fil-fatt minħabba fekk intom insejtu u tliftu l-opportunità ta' din il-breakout close minn kelli kontu tafu li salu li s sena 2012 kelkom iċ-ċas. Umbat għattulna fl-ulju għara f'daqqa wahda, skużawna, għandu najniex, ħarbilna dan il-fat illi spiċċat din il-klawzola f'sena eh, f'ġunju ta' sena 2012, jekk intom tidu taraw li rritu ikolkom kontroll ukoll fuq it-tħul jena jkolli nejdilkom illi dak kollu li intom għamiltu rritu kollu l-konsegwenzi, rritu tassumu responsabilta tal-azzjoni tagħkom. Għanna ħafna ħafna mistoqsijiet, għamilna ħafna xogħol, investejna ħafna ħin u ilna nippruvawkom sabiex tinnotifikawnu notifikawnu jkolli nejdilkom pliktar mod sinċer il-bini illi intom krejtu immur lilin minn kull massimu ta' kera li qatrajna. Jina verament ħan saqsikom bliktar mod strettu mbagħad għal l-Kumitat tal budget li rrid jiddeċidi kif ħa jihu azzjoni. Iżda huma ma weġbux daw il-mistoqsijiet. Tajjeb.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 Fil-proċedura tal-baċit se nieħdu il-passi li suppost nieħdu Monika Bon Voyage. Vjaċċi tajjeb. Ma baqa li xej li li nawguralkom il-lejla it-tajba. Grazzi ħafna u grazzi tal-li kontu maħna.